u il-Dimitris Kristofias. President, għandek il-mikrofonu. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Onorevoli membri tal-Parlament, President tal-Kummissjoni tal Ewropea presidenti tal-gruppi politiċi flimkien mal-membri tal-parlament. Membri tal-Kummissjoni Ewropea, Sinjuri, huwa unur għalija speċjali li jgħataw fostkom biex nitkellem dim il-plenarja tal-Parlament Ewropew. Biex naqsam magħkom il-vizjoni tagħna, l-ħolma tagħna l-Unjoni Ewropea u anka biex nippreżenta il-prioritajiet tagħna f'dan il-programm tal-Kunsill. Nixtieq eh, nifra honuri tiegħi lil parlament Ewropew għal wol tiegħu biex jiddefendi u jipromuovi il-valuri illi fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea. Nixtieq insemmi wkoll is-sodisfazzjon tiegħi personali fir-rigward ta' trattat ta' Lisbona illi Permezz tiegħu għamel il-Parlament koleġislatur mal-Kunsill u din hija evoluzzjoni importanti ħafna pożittiva li saħħa id-demokrazija fl-Ewropa. President ħbieb Ċipru qed jieħu għall-ewwel darba il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea wara s-subija tiegħu fl-Unjoni Ewropea. Imma f'kondizzjonijiet diffiċli ħafna għall-Unjoni Ewropea il-kriżi ekonomika dinija qed tolqot ħafna pajjiżi u hemm anke problemi fiż-żona euro. L-isfidi illi trid tiffaċċja l-Unjoni Ewropea għandha bżonn għandhom bżonn risposti komunitarji Ewropea li kwasal iż-żmien illi niftakru xġara wara il-gwerra u kif ġiet imwafqa l-Ewropa tagħna rridu nħarsu lejn il-ġejjieni b'kuraġġ u bit-tama. U rridu niftakru wkoll fil-kuraġġ li kellhom missirijietna fundaturi tal-Ewropa għax il vizjoni tagħna titkellem fuq il-pluralizmu u fuq U f'dan il-moment ta' kriżi hemm il-ħtieġa li ngarantixxu is-solidarjetà wkoll u li l-Unjoni tkun waħda effikaċi u ikonna, biex bekk ikonna Ewropa aħjar. Dan aħna rridu nagħmluha anka b'rispett għal dawk li ħolmu fuq din l-Ewropa tagħna u anka għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni biex ikollna din l-Ewropa li tkun aħjar. Anzi, din l-Europa aħjar hija l-viżjoni ta' kulħadd tal-politiċi kollha għalhekk iridu nużaw is-saħħa tagħna l-impenji tagħna biex noħolqu din it-tip ta' Ewropa għal ċittadini waħda benesseri waħda eh, mimlija benesseri waħda eh, soċjali u li tipprovdi żvilupp. Aħna ħanaħdmu ħafna biex nipromuovu fil-Kunsill u skont il-kompetenzi tagħna l-inizjattivi leġislattivi kollha illi jgħinuna biex uh, nilħu din l-Ewropa solidali u effikaċi. Irridu nigarantixxu aktar vantaġġi u aktar benesseri għaċ ċittadini u dan huwa l-għan politiku tagħna fi żmien il-presidenza tagħna. Aħna qegħdin nawguraw illi natu appoċ li l-istituzzjonijiet kollha u aħna nixtiequ li jkun l-appoċ tal-Parlament Ewropew fil-ħidma tagħna. Mill-ħolqien ta' dar Ewropea li kellha ħafna sfidi u d u l-kriżi ekonomika illi hija sfida gravi ħafna xi ħaġa illi aħna naħseb qed niffaċċaw għall-ewwel darba mit-twaqif tal-Unjoni Ewropea. Din qiegħda teddet il-benesseri eh, eh, taċ-ċittadini. Rajna kif eh, kien hemm anke falliment ta' strutturi Ewropej minħabba li mhux dejjem ikun hemm qbil fuq il-miżuri li għandna nieħdu biex intejbu s-sitwazzjoni. Għalhekk rridu nsaħħu l-Unjoni, il koezjoni tal-Unjoni Ewropea flimkien nistgħu żgur ikonna riżultati aħjar jina konvint li l-Unjoni Ewropea ħateleb b'suċċess id-diffikultajiet li għandha quddiema L-Unjoni Ewropea Mandiex għażliet oħra, ħlif illi tkun aktar b'saħħeta biex tkun tista' tiffaċċa din il-kriżi. Il-kriżi issa qed tolqot il-fiduċja taċ-ċittadini Ewropej quddiem eh, dawn il-problemi. Il għalhekk irridu eh, nifacċaw din is-sitwazzjoni billi insaħħu anka l-fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej. Il-metodu komunitarju huwa arma eh, tajba eh, kif rajna illi u għalhekk għandu jkun strumenti li nużaw għad-difiża tagħna għandna insaħħu wkoll l-Unjoni Politika li tista' tiggarantixxi aktar koeżjoni Din hija l-aħjar tri għalina biex inkunu nistgħu niffaċċjaw b'suċċess il-kriżi attwali ekonomika u soċjali. Eżiż Inħoss illi biex inkunu nistgħu nikkuraw il-feriti b'suċċess il-feriti li ġewwa minħabba il-kriżi irridu il ikonna diagnosi ta' x'qed iwassal għal kriżi irridu nanalizzaw għalhekk fil-font b'mod konkret x'inhuma il-kawżi ta' din il-kriżi ekonomika rrid ikollna is saħħa wkoll illi nikkritikaw lilna infusna kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. U anka inqisu x'inhuma nuqqasijiet u d-diffikultà diffikultajiet eh, eh, illi eh, diffikultajiet politiċi illi għanna nuqqas ta' kapaċità politika żgur illi il-politiki li ġew imwetqa fil-passat u waslu għal liberalizzazzjoni tas-suq imma mhux bħarsin ekonomiku u soċjali biżejjed Huwa tajjeb li wieħed ikollok suq ħieles imma minnaħa l-oħra eh, huwa nuqqas meta jkollok nuqqas ta' kontroll ta' dawn is sweqa Żgur illi ma nistawx inħallu li s-soċjetajiet tagħna jkunu eh, mm, maħtufin biex ngħidlek mill-spekulazzjoni qed issir fis-soqa il miżuri li eh, saru fil-passat ma kellhomx suċċess fir rigward tal-kriżi. Għax ħafna drabi kienu l-ispekulaturi u s sviq li kienu qegħdin eh, jirpu għalhekk jekk irridu eh, nifacċaw il-kriżi. Eh, nix biss anzi il-miżuri li użajna sissa poġġow il-kriżi f'pożizzjoni għara naqas l-iżvilupp u tkabbir. aħna rridu naraw li nkunu qegħdin nagħmlu miżuri li provdu servizz lill komunità ma nistgħux naqbdu u biss nipprivatizzaw l-affarijiet li huma ta' dan u mbagħad ehm, nagħmlu pubbliku il-problemi ma nistgħux nitfaw jiġifieri l-kriżi fuq min qed jaħdem fuq il-ħaddiema. Irridu naraw eżattament min hu responsabbli ta' dawn in-nuqqasijiet illi waslu għal din il-kriżi ekonomika u illi waslu għal pis eh, fuq l-Unjoni Ekonomika u Monetarja huwa importanti u koll illi inqasmu b'mod ġust il-piżijiet illi ħarġu minħabba din il-kriżi. Għalek, għazi sħabib, nishtiq. Eh, nuri, eh, xqed inħoss meta jiena nara eh, dawn din id-disperazzjoni, din inqas sodisfazzjon fuq l-uċuħ ta' ċittadini li jridu jiffaċċaw dawn il-problemi li jridu jikkumbattu biex ikunu jistgħu jgħixu anke biex jixtru l-ikel. U aħna ma nistawx naċċettaw aktar din it-tip ta' sitwazzjoni fl-Ewropa. Ma nistawx nibqaw indifferenti u d-dim eh, dawn eh, l-immaġini tal-faqar u ta' disperazzjoni eh, fuq parti tal-popolazzjoni. Għalhekk President tal-Kummissjoni Ewropea, jiena nistiednek biex tikkopera eh, mana biex nindividwaw il-metodi li rridu nsaħħu eh, biex intejbu l-programmi ta' għajnuna għal dawk illi qegħdin l-aktar fi żvantaġġ fl-Unjoni Ewropea. Jiena nawgura li sal-aħħar tal-Presidenza Ċipriotta jirnexxinna nwettqu l-programm tagħna u anka miżuri oħra paralleli illi ikollhom effett tajjeb validu u li jkun ibbażat fuq il-leġiżlazzjoni Ewropea u li jkunu jistaw isolvu il-problema gravi soċjali li għanna qoddimna. Nixtieq eh, nisħaq ukoll illi il-problema hija għandha taqsam ukoll mal l ta' kif huwa imqassam il-ġid għanna eh, napoġġaw li l-SMIs u li jistaw waslu għal-ħol inġdijt tal-xol. U b'mod partikolari f'dan ir-rigward u bl-appoġġ tal-Komissjoni ġew adottati miżuri illi ħajħeffu ir-rinforma strutturali u il-ħolqien ta' kondizjonijiet aħjar għal kompetittività tal-iżvilupp tal-ekonomija Ewropea b'mod partikolari għal dawn il-kumpaniji żgħar u medji. Dawn miżuri, dawn l-azzjonijiet aħna qed nistennew li waslu għal aktar postijiet tax-xogħol għaż-żgħażagħ u anka għall ekonomija li iktar ambjent hija iktar ambjentali. Daw, flimkien ma' miżuri oħra li tiġaġo adottati biex insolvu il-problema ta' dejn sovran. Lan huwa illi ikun hemm pożizzjoni komuni fir-rigward ta' disciplina fil-budget għax huwa importanti li wieħed eh, naqqas il-ħela tal-flus u nidixxiplinaw il-nefqa pubblika. Irrid ikun wkoll strateġija komuni għall iżvilupp għal ħolqien ġdid tax-xogħol fl-Ewropa. Aħna bħala presidenza tal-Kunsill qed imbassru li ħajkun hemm kooperazzjoni kbira mal-Parlament Ewropew u anka mal-Kummissjoni Ewropea biex bekk nkunu nistgħu nippromovu azzjonijiet illi jistaw inaqsu il-pressjoni illi jem fuq ħafna eh, stati membri illi mbagħad iwaslu għal żvantaġġi kbar anke għal ġenerazzjonijiet li għadhom tilajn huwa għalhekk eh, importanti li jkun aktar Ewropa soċjali meta wieħed iqis il-kundizzjonijiet ekonomiċi diffiċli għandna qudiemna bħalissa rridu naraw li ċittadini tagħna ikollhom fiduċja ġdida f'din il-viżjoni, f'din il-ħolma Ewropea biex bekk inkunu nistgħu innaqsu wkoll il-distak li jeżisti bejn iċ-ċittadini Ewropej u dawk illi qegħdin jieħdu deċiżjonijiet fi Bruxelles. Onorevoli membri, Presidenta, u għafdan eh, il-qafas ta' sforzi illi presidenza ċipriotta għamlet erba prioritajiet l-ONET Europa sostenibli, aktar effiċenti, aktar effikaċi. Il-presidenza ċipriotta għattat importanza kbira l-MFF illi eh, jista joħloq u jtejjeb eh, il-budget li jkun jista' mbagħad jgħin biex iżid il-postijiet tax xogħol u l-iżvilupp. Il-President ċipriota ħati prova tiżviluppa l-MFF li jikkonsidra x'inhuma il-prioritajiet tal-pak, il-koeżjoni soċjali u il-politika għall-riċerka u l-iżvilupp. Mod partikolari eh, l-importanza tal-politika marbuta mal-enerġija l-izvilupp ta' telekomunikazzjoni, networks Ewropej, l-enerġija li saw iwaslu għal aktar kompetittività u għal tkomplija tal-Unjoni Ewropea. L-izvilupp sostenibli ħajkun argument importanti matul il-presidenza tagħna e, ħanfakru fil-neċessità illi nsibu soluzzjoni globali għal bidlit fil-klima l iżvilupp ta' dawn in networks ta' trasport u anka għal forniment tal-enerġija. ħajkonna impenn ukoll speċifiku dedikat għal ħolqien tal-baħar wieħed Ewropa u il-toroq fil-baħar biex nejtek. Motorways of the Sea. Mbagħad priorità oħra hija li jrid ikollna ekonomija aktar effikaċi li tkun ibbażata fuq l-iżvilupp. Il-kriżi rrit li huwa neċessarju li jkun hemm aktar kompetittività fiħdan l-Unjoni Ewropea. Il-Presidenza ħat ikkonċentra b'mod partikolari fuq l-istrateġija tal-Ewropa tal-2020. Barra minn hekk ħan nippromovu wkoll eh, l-okkażjonijiet biex inħolqu il-postijiet tax-xogħol. Din hija importanti ħafna l-presidenza tagħna. Il-servizzi finanzjarji huma f'pożizzjoni wkoll importanti il-ħarsien tal-konsumatur u tal-investituri u aktar trasparenza fis-swieqa matul il-presidenza u meta wieħed iqis l-anniversarju tas-suq waħdieni ħanipromuovu wkoll it-tisħiħ ta' dan is-suq uniku biex ikun hemm tkabbir ekonomiku u progress soċjali. Ħanamlu mill-aħjar li nistgħu biex nipromuovu il-kumpaniji żaru medji u anke l-ħtiġijiet tal-konsumatur. Is-suq waħdin iżgur huwa l-aktar element stabbli u b'saħħtu tal-din laqda tal-din l-unifikazzjoni Ewropea irti konna dan is-suq uniku li jista' isaħħaħ il-kompetittività Ewropea. It-tielet priorità Ewropa illi hija aktar importanti għaċ-ċittadini tagħhom illi tista' turi solidarjetà u koeżjoni. Din hija fil-priorità tal-Presidenza hemm ukoll it-tisħiħa tal-prinċipji tal- eh, entitajiet lokali fl-ambitu tal-istrateġija tal-2020 fir-rigward tal-ġlieda wkoll kontra l-faqar, il-qat u l-emarġinazzjoni soċjali. Aħna qegħdin nippruvaw intejbu l-aħjar prazzi fuq livell mhux biss nazzjonali manka fuq livell Ewropew biex bekk inkunu nistgħu nużaw aħjar ukoll anka is-semestru Ewropew. Il-koeżjoni soċjali huwa element importanti ħafna ta' din l-istrateġija tal-2020 tal-Unjoni Ewropea. Dan jirrappreżenta element biex, importanti biex nelbu il-kriżi, speċjalment eh, fir rigward tal-popolazzjoni illi qiegħda issofri mill-faqar u mill-esklużjoni soċjali. L-isforzi tan għal-kozzjoni soċjali ħajkunu impenjati lejn din il-ġlida kontra l-faqar u l-qatt. Għan jisu l-minorenni u l-tfal u kol u e, fil-rigward tal-tixxieħ tal-popolazzjoni u s-sena dedikata għalija il- din il-ħaġa ma tinvolvix biss l-Unjoni Ewropea ma l-anzjani nifisom fil-politiki differenti dawk kulturali, soċjali u oħrajn. Umbat il-problema tal-ugwaljanza. F'dan il-kas il-Presidenza Ċipriotta ħati promuov l-ħolqin ta' networks l-involviment tan nisa f'attivitajiet differenti. Il-presidenza ċipriotta ħassaħħa ukoll il-dialogu uh, bejn il- sessi u jirtu kunem u koll uh, skambju ta' prassi tajba bejn l-istati membri għan iħor huwa illi ikunem hemm sistema ta' azil Ewropea sal-2012 bit-tisħiħ ta' kooperazzjoni bejn l-Istati membri għal ħarsien ta' drittijiet ta' dawk kollha illi għandhom bżonn ħarsien internazzjonali, protezzjoni internazzjonali fir-rigward tal-edukazzjoni għaż-żgħażagħ aħna eh, nixtiequ nsaħħu il-programmi bħal dawk tal-Erasmus u oħrajn immirati lejn iż-żgħażagħ. il-raba priorità l-Europa fid-dinja. L-Europa u l-ġirien tagħha. Il-presidenza ħat ikkopera b'mod strett ma' dawk kollha involuti fil-politika eh, barranija u dik ta' sigurtà. F'dan il-kuntest u meta wieħed iqis is-sitwazzjoni tal-tibdil li qed isir eh, fil-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq fil-Mediterran, ġifiri, aħna irridu nsaħħu ir-relazzjoni tagħna ma' dawn il-pajjiżi. U huwa ovvju li l-pajjiżi Arab li hemm fuq il-kosta tal-Mediterran għandhom dritt li jkollhom id-demokrazija u għandu jkollhom il-possibilità li jażlu il-gvernijiet tagħhom permezz ta' proċedura ħilsa u demokratika. Għalhekk mhijiex ħaġa tajba li aħna nimponu l-mudell tagħna li l-Ewropa trid e, issaħħaħ u tappoġġa l-viżjoni ta' dawn il-popli u garantixi ir-rispett tal-valuri fundamentali u anka dawk li garantixxu drittijiet tal-bniedem. Barra minn hekk il-Presidenza tnidi il-proċeduri neċessarji għat kabbir tal-Unjoni Ewropea. Aziz eh, President, Sinjuri, jina nishtiq nikkonkludi issa l-prezentazzjoni tiegħi billi nirreferi għal filosofija antika grega illi hija waħda mill-pilastri tal-wirt eh, kulturali Ewropew. Plato talab staqsa lil Sokrates x'inhija l-tifsira tal-ħajja u Sokrates qallu li tkun Atenjan tajjeb. U huwa staqsa min huwa lura l-Atenjan tajjeb. U e, Plato qallu l-Atenjan tajjeb huwa dak illi iħalli il-belt tiegħu naqra aktar tajba minn kif ikun saba. Iġifiri din hija risposta sempliċi imma sabiħa ħafna. Il-prinċipju ta' eh, Platone u ta' Sokrates eh, fil-fat eh, jaqbel ma l-Europa tagħna naħna bħala kapijiet id-dun ntejbu l-Europa u postaħjar post aħjar għaċ-ċittadini Ewropej, speċjalment għall ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni il-politiki innovativi rridu jikkonċentraw fuq l-individwu u l tiġijiet tiegħu biex nigarantixxu żvilupp ekonomiku sostenibbli. Kif smajtum il-prioritajiet li semmejt il-Presidenza Ċipriotta faslet programm ambizzjuż Nifmu illi situazzjonijiet diffiċli palissa l-krizi li għanna qoddimna fuq livell u barra minnek pajjiżi qed jiffaċċja wkoll sfida oħra minħabba l-okkupazzjoni torka li ila għaddejja għal 20 ta' snin Pero aħna nixtiequ nikkonfermaw illi illi se nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex il-problemi tagħna mat Turkija ma jinfluwenzawx l-attività tagħna matul din il-presidenza. E, President, onorevoli membri, il-presidenza ċipriotta ħat prova fl-ambitu tal-kompetenzi tagħha biex eh, taġixxi blaħjar li tista eh, għal vantaġġ taċ ċittadini f'dawn is-sitt xhur blajnuna ta' kulħadd u blajnuna ta'kom li, in, li intom l-istituzzjoni fundamentali tal-Unjoni Ewropea aħna flimkien nistaw nikkontribwixxu biex aħna nkunu nistaw nilħu dan lan komuni li għanna. Grazzi.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 Ċipriot jiena nixtieq nagħti l-appoġġ sħiħ tiegħi għal din il-Presidenza tal-Kunsill. Aħna se nażmu miegħek bl-ispirtu ta' lealtà sħiħa u aħna nixtiequ eh, nilqawk kull suċċess dan huwa fl-interess kemm għall pajjiż tiegħek kif ukoll l-Unjoni Ewropea. Dejjem tkun sfida li eh, pajjiżi kollu l-Presidenza eh, kemm għal pajjiżi il-qodma kif ukoll il-ġodda tal-Unjoni Ewropea. U eh, il-situazzjoni iktar diffiċli minħabba il-qada ekonomika attwali. Ma jiena ċert li ċipru ikun jista' jirfa' din ir responsabilta mux biss minħabba dekirazzjoni tal-President Kristoflis eh, dwar l tiegħu lejn il-proġett Ewropa u l-metodu tal-Unjoni Ewropea nista' ngħidilkom li l-Ċiprioti bdew it ħiji tagħhom xi tliet snin ilu l-awtoritajiet Ċiprioti u l-Kummissjoni fuq livelli tekniċi u politiċi kellhom Eh, kooperazzjoni mill-qrib u li tatit flott il-bira u eh, eh, għada il-Komissjoni se tiltaqa' ma' tim tal-Presidenza f'Nikozja fejn se jkolli jiena l-opportunità nuri l-apprezzament tiegħi għal ħidma eċċellenti tagħhom. Wara l-inaugurazzjoni rridu aħna nkomplu nissuktaw bil-ħidma tagħna Presidenza Ċipriota tista' tifhem l isfidi li trid taħdem fuqhom kif ukoll il-prioritajiet. Il-Kummissjoni taqsam l-anijiet tal-Presidenza li qed jimmiraw sabiex ikun hemm Ewropa iktar kompetittiva, iktar b'saħħitha bbażata fuq il-tkabbir sostenibbli, solidarjetà l-inklużjoni soċjali. L-Ewropa li eh, tkun imsiħeb internazzjonali fuq il-park dinji għalhekk irid ikun hemm azzjonijiet li jinstabu fil-loġika tal-approċċ ta' tliet partijiet li l-Kummissjoni ilha tħaddan u li rridu naħdmu fuq eh, finanzi pubbliċi b'saħħithom riformi eh, strutturali kif ukoll investiment immerat li nimmerazzaw l-impatt dan il-mod nkunu nistgħu nimxu lejn presidenza ta' suċċess superior proposta tal-Konsil. U għalek se jkun importanti li nifukaw fuq eh, dawk il-proposti leġislattivi prinċipali fejn riżultati tangibli jistaw jinkisbu sa l-aħħar tal-2012. Għanna il-qafas multjanwali finanzjarju istrument primarju biex natu valur mizjut l-investimenti fuq l-level Ewropew kif ukoll għad kabbiru l-impjegi fl-Unjoni Eh, President Christoflus, eh, President Schulz, membri onorevoli, rridu aħna namlu l-almutana sabiex nilħu bil fuq l-MFF sal ta' din is-sena. Naf li qed nitkellem dwar sfida kbira imma huwa possibbli bekk nkunu nistgħu aħna nibatu sinjali dwar it-kabbir aħna limita aħna impenjati lejn l-azzjoni mhux ir-retorika li aħna niksbu ftehim tajjeb jew vera tajjeb sal ħarta ta' din is-sena ħat fisser vera servizz tal-Unjoni Ewropea kif ukoll suċċess tal-Presidenza Ċipriotta. Il-Kummissjoni Ewropea fil-ġranet li ġejjin se tippreżenta eh, f'ċifri aġġornati finanzjarja l-proposta tagħna tal-MFF li se jinkludu l-impatt tal-adeżjoni tal-Krosja fl-2013 u dan se jikkonsidraw ukoll eh, data eh, statistika li nazzjonali reġjonali aġġornata dawna irridu jisiru eh, sabiex l-affarijiet ikunu indaq, se jkun hemm trasparenza kif ukoll it-trattament indaq sa bażi ta' dawn l-affarijiet il-Presidenza mbagħad se tkun tista' tgħid diskussjonijiet fuq iċ-ċifri eh, mill-ħarifa. Jiena sentenni dak li qed qabel iċ-ċifri li aħna proponejna eh, l-aħħar sena jibqgħu bilanċjati dawna huma kienu realistiċi taħt ċirkustanzi attwali waqt li kienu ambizzjużi wkoll għalhekk jiena nixtieq inħeġġeġ kemm lill-Parlament u l-Istati Membri jikkonoxxu li dak li aħna proponejna diġà Eh, dana jagħti bażi tajba għal kompromess. Ovvjament il negozjati fuq il-qafas multianwali finanzjarju huwa pakkett flimkien mal-qafas totali il-negozjati jridu jiġu konklużi fuq il-proposti settorjali fuq l-iktar politiki prinċipali. Dawn il-politiki jensabu fil-qalba tal-sforzi tagħna sabiex nfittxu it-kabbiru l impiegi Għalhekk irridu wkoll nagħmlu progress fuq il-ġenerazzjoni li jmiss ta' fondi strutturali, riforma tal-PAK, il-politika komuni tas-sajt, Orizzont 2020 għal-riċerka u l-innovazzjoni, il-Connecting Europe Facility kif ukoll in networks Trans-Europe Ewropew relevanti. Ma nistgħux aħna ninsew l-istrumenti esterni finanzjarji bħala element importanti fil-politika esterna tagħna. Imbagħad dwar l-MFF. Kważi sebajn il-programm settorjali għanna lista sħiħa ta' affarijiet li rridu niksbu. Iġifiri se jkun hemm bżonn ta' ħafna sforzi ħata tal-Presidenza tal-Kunsill, sforz li aħna fil-Kummissjoni se nappoġġaw. President, membri onorevoli, il-qafas multianwali finanzjarju dan e, dan huwa wieħed mill-affarijiet li għodot mill-li nistgħu nużaw sabiex nippromovu tkabbir u l-impjegi għalhekk irridu nużaw għodot oħrajn sabiex inħafu l-isforzi tagħna u għalhekk jiena qed nieħu gost ukoll il-President Kristoflus qed jappoġġani u rridu naħdmu mill-qrib mal-istituzzjonijiet kollha inklus il-Parlament u ovvjament fix-xhur li ġejjin. Dan huwa l-uniku mod kif jistgħu jinkisbu r-riżultati, riżultati li huma stabbli li huma vinkolanti u li ma jiġux affettwati b'mod negattiv meta jiġu mħabra deċiżjonijiet. L-inkomplu naħtmu fuq tkabbir dan jfisser ukoll li nagħmlu progress fuq il-proposti leġislattivi fast track fuq is-suq uniku, jiġifieri Single Market Act 1 u flimkien ma dawn il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li ċessa proposti taħt Single Market Act 2 U aħna t-nittemmaw li l-Presidenza ċipriota se tibda taħdem fuq dawn mingħajr domin għal darba oħra jena jiena nirringrazzja għal impenn tiegħek li jintu rejt dwar il-bżonn li rridu nsaħħu is-suq eh, eh, intern President Kristoflus. President Membri Onorevoli kif diġà jiena eh, u dim din l-awla aħna rridu nkomplu naħdmu fuq l-istabilità taż-żona ura u nistabilixxu munoni monetarja ġenwina għalhekk il-Kummissjoni se tressaq proposti ġodda dwar l-ewwel passi li rridu jittieħdu sabiex aħna n-waqfu Eh, Unjoni Bankarja. Jiġifieri sabiex noħol u eh, mekanizmu uniku ta' supervizjoni fil-żona euro bbażat fuq eh, l-ECB u bbażat fuq artiklu 127 ta' trattatu fl-istess ħin aħna se nippruvaw inħarsu l-arkitettura tal-27 stat membru jew daqt 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea, inkluż l-arkitettura tas suq intern ħalli bekk nkunu nistgħu niggarantixxu l-integrità tal-Unjoni tagħna u ovvjament il- li jena taw il-drittijiet ta' trattati kollha l-Parlament Ewropo. hemm e, l-iskemi wara l-garanzija, il rekupru tal-bankarju, rezoluzzjoni tal-kwestjonijiet, ir-rekwiżiti kapitali fuq l-istrumenti u l-abbus. Ġifieri naħdmu fuq dawn, ġifieri l-Unjoni Bankarja nistgħu nixbuha jekk daqs ukoll jekk naħdmu ħafna se jkun hemm iktar sforzi sabiex aħna nadotaw l-inizjattivi Tupac u sabiex ukoll nagħmlu progress fuq il-FTT permezz tal-kooperazzjoni eh, imsaħħa. Għalkemm b'mod formali dawn iż-żewġ dossiers huma eh, separati, it-tnejn li huma huma essenzjali nistgħu aħna nitolbu solidarità jekk aħna lesti li naċċettaw iktar responsabilità. President membri onorevoli jiena semmejt xuħut mill-żon eh, osma importanti li rridu nifokaw fuqhom fix-xhur li ġejjin. Ovvjament il-programm program tal-presidenza nafu li huwa iktar wiesa. Imma jiena naħseb li ta' bilħaq irridu nifokaw fuq dak li nistgħu nagħtu bħala riżultati fuq meda qasira ta' żmien. Nixtieq ukoll eh, nitkellem dwar Schengen u il-pakketti involuti aħna eventualment se nasru għal soluzzjonijiet li huma itjeb minn dawk li diġa għanna fuq il-mejda tal-Kunsill l-lum. Sabiex presidenza eh, ikolla suċċess trid tibqa' determinata u immirata. Sitt xhur jgħaddu malajr ħafna. Il-bira jena kent flaqqa mal-President Kristoflus u l-President Schulz jiena eh, qed li dana se jkun il-17 eh, dana se jkun il-17 il-presidenza li jiena sen segwi mill-qrib. Ejja niżaw dan il-perjodu b'mod li huwa l-iktar produttiv u effettiv. Il-presidenza se tenkom sabiex tiksbu l-aħjar li tistgħu u naħseb li u jiena nistab ċert li il-Parlament Ewropew ukoll se jagħtikom l-appoġġ tijaw Grazie Josef Grazzi ħafna. Issa nixtieq eh, naddi il-mikrofonu lill li dol għal PPE. President ir-Repubblika ta' eh, Ċipru qed tieħu l-Presidenza f'mument deċiżiv għall-Ewropa. Il-bieraħ nixtieq infakkarkom li l-Kunsill ta' eh, organizzat 30 il laqam Jiena jiet hawnhekk dalodu sabiex nitlobkom tkunu kuraġġużi għalbijina u determinati. Aħna se nikkonvinċu nippruvaw nikkonvinċu 26 pajjiż jkunu favur Unjoni Sovrana maquda. Iva dina sfida imma opportunità wkoll l-sfida l-kompetitività tal-ekonomija tagħna u li nipruvaw nelbu l-problema tal-qat u koll eh, u eh, irridu u koll namlu suppost għamlet iż-żona euro fil-bida, iġifiri kollna politika ekonomika iktar b'saħħitha, budget bilanċjati u eh, Eh, politika ta' investiment fuq medda twila ta' żmien. President Kristof Jess, iva għal-kem aħna niġu minn gruppi eh, politiċi li huma kompletament differenti minn xurxin, aħna nistgħu nappoġġaw il-prioritajiet tiegħek u eh, ħadd nota ta' espressjoni waħda ġifieri il-metodu tal-komunità. Il-grupp tiegħi, il-PPE, jixtieq li l-Unjoni Ewropea tkun iktar effiċjenti, iktar relevanti, tkun tista' tagħti Eh, tamel tajjeb fuq ħafna affarijiet għalhekk irridu aħna nihdu azzjoni, irridu aħna nisfruttaw l-20 anniversarju tas-suq intern u eh, nibdew eh, u nkomplu fuq il-ħidma li Jacques Delors kien beda. Inti trid tieħu azzjoni sabiex direttiva dwar is-servizzi tiġi implementata ħalli wkoll jikolna suq digitali uniku reali u inti trid ukoll taffi l-piżijiet amministrattivi u l-piżijiet fuq l-SMI sana dawn il-miżuri li kollha se jwaslu għal tkabbir u l-impjiegi. Għalhekk President nixtieq jiena nitol bok taħdem ma' dan il-Parlament. Aspett ieħor fil-presidenza tiegħek huma nnegozjati il fuq il-qafas finanzjarju multi annwali qed nittamaw li l-progress ħajsir f'dan is-semestru u li l-affarijiet se jimxu il-qoddim u li nafu li l-budget tal-Unjoni Ewropea budget ta' investiment kabbir u impieg. Għanna bżon aħna ninvestu fl-infrastruttura, fl-enerġija jew fl-edukazzjoni, riċerka, innovazzjoni, imma is-27 stat membru rridu jagħmlu dan irridu aħna ninvestu fi sigurtà tal-ikel, is-sigurezza tal-ikel. Intkom tkellimtu wkoll dwar dawn il-prioritajiet aħna nistgħu nappoġġawkom mm, u naħseb li inti qed tagħti tweġiba kredibbli għal kriżi u għalhekk li l-Presidenza Ċipriotta se sib allejat fil-Parlament. Aħna eh, impenjati eh, li nitħattu magħhom u nidibattu magħkom speċjalment fuq il-perspettivi finanzjarji eh, aħna se natukom għajnuna u kol imma qed nittamaw li intkom se eh, tatina pala regal tal-miliet il-budget tal-MFF. Kollegi eh, titkur imma eh, titħax sur Barroso nishtiq jiena ngħidlek xi ħaġa. Punt ieħor li nixtieq inqajjem hawnhekk il-għada inkwetanti politika f'pajjiż mill-Unjoni Ewropea Rumanija. Il-bira viġi President tal-Komissjoni Ewropea Vivian Redding tkellmet dwar tħassib inkwetanti li kella u nikota fid-dawla tal-ġajiet kostituzzjonali li ġraw dan il-pajis għalet li Eh, ġudizjarja indipendenti eh, prekondizjoni sabiex ikun hemm il-fiduċa reċiproka fil-ġustizja fl-Ewropa. Il-grupp tiegħi iva jaqbel ma' dan it-ħassib tal-Kummissjoni Ewropea u l-ġimgħa l-oħra jiena wkoll esprimejt it-ħassib li jiena kelli fuq il-mod kif id-demokrazija taħdem fir-Rumanija bħalissa li kiena nixtieq nitlob lill-Kummissjoni Ewropea u Yeah ma morrix fuq il-btala tagħna mingħajr ma nasolvuhom għam dawn l-affarijiet irridu noqogħdu attenti, irridu aħna nifuka fuq kwistjonijiet oħrajn. Importanti li aħna nagħmlu progress fuq dawn il-kwistjonijiet importanti. President Kristofias, aħna nafu li eh, il-pajis tijak jissa jgħamil ħafna affarijiet li huma sbieħ. Grazzi ħafna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 Intkom kieku eh, twertu daqse kritika fuq l-Ungerija kif għamiltu fuq il-Romanija nasab li l-affarijiet eh, kienu jkunu aħjar. President Kristoflas, eh, inti esprimejt l-impentija klejn dan il-semestru il-presidenza mux ħatkun presidenza sempliċi Iva għanna nistaw wedux li senatu komajnu nasa biex jisolvu il-problemi ma ovvijament dana mux ħajkun possibli president xul set No English on it. So I have to, I have to speak Cameron in English. behind. <laughs> so, die englische Kabine muss uns mal ein Signal geben, ob sie wieder Einsatz. Il-kabina Ingliża mhux qed ehm, tinstema mela donna din il-problema solvit il-krizi se eh, eh, tkompli ta' fetwana jiena nix najt li nafhem grat il-President eh, Eh, tal-Kummissjoni li talab l-involviment sieħ tal-Parlament Ewropew fil taħt il-proċess ta' kodeġizjoni. Ovvjament għandna bżonn aħna li konna drittijiet speċjali għal żona euro ma nistgħux aħna ninsew u ċipru eżempju tajjeb li inti ma tkunx fiż-żona euro nistgħu naraw pereżempju dan il-każ fir-Rumanija u f'pajjiżi oħrajn jekk inti ma tkunx fi żona euro xorta waħda tista' tħossi l-impatti ta' kriżi. Issa, dak li ġara bil-bank ta' Barclays wera għal darboħra li ħafna bankiera li jispekulaw bil-flus tal-oħrajn, hemm ħafna bankiera li jazbu li jistgħu jema nepolaw is-swieq eh, mingħajr ma' jirċivu xi kastik għalhekk għandna bżonn li jkollna sistema effettiva ta' supervizjoni fl-Ewropa u fi xur li ġejjin irridu naċċertaw li għandna sistema li taħdem mod tajjeb u jkollna iktar trasparenza. u ukoll nitkellem dwar taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji kellna rapport ta' Podimata, rapport li ġie adottati bi maġġoranza kbira f'din l-awla naf li intkom pjuttost xettiċi imma importanti li jkollna din it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji ovvjament mhux isolvi l-problemi kollha ma' din il- eh, taxxa importanti ħafna intiet li l-ispejjeż ekonomiki u soċjali rridu jitqasmu b'mod aħjar it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji mod kif nistgħu nagħmlu hekk għanna nabdonu ukoll li jkollna miżuri oħrajn. Is-settur finanzjarju jiex irrid jikontribuċi sabiex jgħin li l-kriżi tiġi solvuta huma peress li kontribwixxew għal din il-kriżi ovvjament irridu jgħinu sabiex qed inelep il-kriżi dwar il-budget il-kollega tiegħi is-sur Dol qed eh, huwa ħerqan sabiex jirċievi eh, rigal tal-miliet nitama li dan ir-rigal se jkun wieħed li nitama li mhux se nispiċċaw aħna eh, niċċelebraw il-miliet bi kompromess mhux tajjeb, kompromess dajjef. Aħna tlabna li jkun hemm infi aħjar min jixtieq l inqas infi eh, bil-klim infi aħjar u iktar tnaqis jekk iva mela aħna ma naqblux ma'kom. Aħna nafu li l-opinjonijiet huma differenti fir-Renju Unit dwar fondi ta' koeżjoni hemm min jixtieq iktar flus, imma jekk intkom taħsbu li dan huwa simplistiku, aħna nixtiequ li jkollna iktar fondi ta' koeżjoni, aħna nixtiequ budget li jagħti riżultati budget li jiġġenera li joħloq it-kabbir dan huwa importanti aħna nixtieq ukoll li jkun hemm il-kompetitività, l-produttività imma inti ma tistax tajt li rridu nagħmlu ħafna iktar tkabbir imma xorta waħda ħadd tagħmel it-tnaqqis is-Sur Cameron fil-kostituenza tiegħu għandu bżonn li jkollu istituzzjoni kbira jixtieq il-finanzjament imma jekk qed nitkellmu dwar il-koeżjoni mela xi ħaġa irid issir irid ikun hemm għajnuna li tingħata sabiex ikun hemm itkabbir. Il-President semma dan il-punt fid-diskors tiegħu li għamel fil-Polonja, Litwanja u f'postijiet oħrajn u dawn qalu iva jridu tnaqqis Eh, dan il-President li għamlu diskors li ma dan mux li nixtri u ġifir għanna bżon iktar investimenti, iktar tkabbir, iktar impiegi u postijiet ta' xol. Ma mbatt ma nistawx aħna nitolbu li kunem itnaqis fil-finanzjament. Jena tneħu pjaċir li fi Franza kienem pass eh, li meċa il-bot mill dan l-approċ simplifiku u Sinjura Merkel u kol et t dan il-fat u qalet li rridu nagħmlu xi ħaġa dwar it-kabbir. Issa sur dol jixtieq li jkollu jirċib rigal tal-miliet jiena wkoll mhux għall-Parlament, mhux għall komissjoni ma le għal poplu tal-Unjoni Ewropea li vera għandhom bżonn li jkollhom jirċievu dan ir-rigal. Dwar il-Presidenza Ċipriota, nitkellmu dwar riġun li huwa uh, min din il-kriżi. Eh, dan huwa pajjiż li huwa qrib il-vant nafsani u nafu li l-gvern tiegħek għandu relazzjonijiet tajbin mal-pajjiżi tal-valt li eh, intkom se tisfruttawhom dawn il-possibiltajiet dwar it Turkija vera jiddispeċini eh, bil-mod kif Turkija tiraġixxi f'dawl tal-Presidenza Ċipriotta u jekk il-Gvern Tork Eh, tiegħi bojkottja l-presidenza tiegħek huma qed jibbojkottja l-Unjoni Ewropea. Aħna għandna bżonn inħarsu iż-żewġ komunitajiet fuq il-gżira u nsibu soluzzjoni. Hemmhekk grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi fissem il- li Graham Watson. Your country cannot lead the European President Kristof eh, eh, il-pajis ma jistax imexxi l-Unjoni Ewropea minħab permezz tad daħ jew eh, saħħa, imma inti għalhekk trid tagħti eżempju. Trid tuża l-influenza tal-Unjoni Ewropea sabiex terġa' tgħin li jkun hemm ir-reunifikazzjoni tal-poplu Ċipriot, trid tagħti eżempju fil-ġlieda tal-Ewropa kontra l-kriminalità. Inti trid intervjeni wkoll ehm, kontra l-avukati Ċipriotti korrotti prodotti u dawk li żviluppaw il-proprjetà li jisirqu minn dawk li qed jixxu ehm, dar għal vakanzi ta'kom permezz ta' l-flus li fadlu meta jturaw. Inti tagħti eżempju. Mhux billi tuża iktar il fluwils jew li tinsa li għandek il ġiet naturali tax xemx u tal-riħ ehm, Inti se tmexxi il-taħdidiet fuq il-budget u il-roadmap tal-Unjoni Ewropea tal-2050 inti se tlaqahom dawn billi tinvesti fuq l-enerġija li tiġġedet u li tnaqqas id-dependenza tagħna fuq il-gass mir-Russja. Inti wkoll se toqtas tal-taħdidiet tal-Unjoni Ewropea fuq supervizjoni bankarja u d-dejn sovran tuża l CB u li IB sabiex inti eh, eh, tagħti kura li l-nazzjonijiet li ktar dajfa ħalli bekk jirġaw ikolom solvenza. Inti trid titkellem ma' Turkija u mux tinjora il-qada kritika ta' ċittadini eh, tana li għedin naħal oħra tal- ħajt ħafna mill-kostituenti tiegħi minn ġibilta qed jabdu wiċċhom l-possibilità li se eh, eh, eh, jintessew minn mħabba il-falliment tal-Gwardjani tal-Unjoni Ewropea u t-trattati tal-Unjoni Ewropea. Erbajn sin ilu dak li jikteb il-kanzunetti il-poeta George Mustaki ehm, Eh, kiteb bil-Franċiż leżil baħbele li żmuħ kien prizona in li jgħid il-kellim. Ehm, aħna se nkomplu naħdmu fuq eh, eh, il- paċi ma jekk inti ma tistix tikseb il-libertà u l-paċi fissira u l-pajjiżi fil-nofsinhar tal-libra tiegħek ehm, trid xorta tipprova. U ehm, inti wkoll trid tneħħi il-ħitan li qegħdin fil-pajjiż tiegħek. Graham, Herr Kasulidis möchte Ihnen eine Frage stellen. Bitte, Herr Sir ich stehe als ich mistoqsija. Sir Watson, ma taħsibx li billi tindirizza din il-kritika lejn presidenza li għada għazbdiet, bdiet, ma taħsibx li minti xa tkun oġġettiv u ġust? Ma taħsibx li b'mod partikolari meta din il-kritika ġejja minn għandek li qed tirrepreżenta pajjiż li kienet seta koloniali li għanda parti mir-responsabilità tal- asma li jem f'din il-gżira minħabba l-politika tijak li taqsam u t-gverna. Mikrofonu. Sur Kasolides, jena ma niddefendix dak kollu li sar taħt il-kolonializmu minn pajizi, Iżda jiena ma nemminx li il-pajis tiegħi jista' jiġi akkużat li ħolo il-problemi li hemm fil-gżira ta' Ċipru. Jien mhux qed nikkritika l-Ċipru, jien qed nitlob il-Presidenza sabiex jituża l-influenza tal-Unjoni Ewropea biex issolvi ħut mill-problemi serji li għadhom qed jiffaċċaw fuq il-gżira. U jiena nittama li jekk ħajġu, jiena naħseb li qed ħafna li jista' jsir u jiena nawgura l-President Kristofius kull eh, suċċess fuq dan. Grazzi ħafna. Issa fisem il-Partit tal-Ħodor u eh, l-Alleanza Hilsa eh, Ewropea l-Onorevoli Hans. Grazzi, Sur President. Jina zort ċipru fil-periodu ta' qabel il-presidenza, permezz tal-konferenza tal-presidenza, jina bqajte mal-btala privata l-ġurnata, jina ma konċ nafa l-belt ta' Nikozija lek nazi da' atajn. Jina mort il-Mużew Arkeoloġiku verament laqtitni l-izbuħija tal-wirt kulturali ta' din il-gżira. Iżda fl-istess ħin meta jina mbagħad ħrixt mill-ħolma fil-belt qadima ta' Nikozija, rajt din il-frontiera u din affettwatni meta rajt il-konfrontazzjoni li għadha teżisti jemmek, li għadha teżisti fċipru. Issa jena forsi eh, minix eh, kawta daqs il-kollega Watson meta najdlek eh, x'tista' tippretendi fis sitxu li ġejjin. Iżda forsi nista' nerġa' ntenni x-xewqa li semmew il-kollegi waqt id-diskussjonijiet li kellna fil-fatt f'Nikozija. Li qed nittamaw li l-Presidenza tal-Kunsil ħat l-għajnejn tal-Ewropa lejn Ċipru, lejn Gżira ta' Ċipru, u aħna nittamaw li din is-sitwazzjoni mhux ta' dinjità u anakronistika nistgħu nelbuha u dan huwa fl-interess tal-poplu kollu eh, Ċipriot, kemm il-Grig u kemm it-Torok. U fid-dawl ta' dan jiena konxa li il-presidenza eh, imbdiet f'mument diffiċli ħafna l net it-tilwim li hemm fuq ir-riżultat tas summit din xi ħaġa li għadha għaddejja. U għawek nishtiq nkun naf jekk l-impatt tal-suq ħajkollu xeffed daqshekk qasir palma ġara fil-passat aħna rajna rati tal-interess li qegħdin jiżdiedu u il-pis tal-rati tal-interess eh, fuq il-pajjiżi fi kriżi huwa akbar wara s mill-qabel. U din xi ħaġa trid tiġi evalwata. Jiġifieri meta tmur lura f'pajjiżek trid tiftakar li l-Unjoni Ewropea ħa taħdem biss meta terfa' r-responsabiltajiet tagħha. Hija komunità ta' responsabilità li huwa ċar li ħafna kapiet ta' star, statu, gvern huma aktar moħħom fil-politika eh, partiġana milli fil-politika Ewropea u mhux dejjem huma konxi mir-responsabilità tagħhom għaliex aħna qegħdin niffeċċaw sfida reali ġenwina kbira ħafna it-trojka ħatkun qed tibgħat il-rapport il-ġdid fuq il-Greċċa għal ċipru kif ukoll u għall Irlanda fil-kriżi, dan ħajkun moment importanti ħafna għaliex irdu nelbu din il-kriżi. Jiena ċertament imħasba ħafna dwar l-influenza ta' dan ir-rapport il ġdid fuq il-Greċja kif ukoll id-deċiżjonijiet li għandna qudiemna u l-impatt tagħhom. Pratikament fuq dak li sar u li ġi deċiż b'mod verament eh, superfiċjali fl-aħħar summit. U jekk aħna ħanaraw il-pożizzjoni ħankru qegħdin nivvotaw fuq għallum dan jagħtina li nigwida dwar x'għandna bżonn nindirizzaw u nittrattaw waqt is-sajf. Sur Kristofjas, jiena naħseb li l-ġustizzja xi ħaġa li tagħtiha ħafna importanza kemm bħala politiku kif ukoll bħala bniedem. F'ċipru jiena konxa tal-problemi strutturali mas settur finanzjarju bankarju. ċipru jrid jaħdem ukoll fuq taxxi ġusti, il-tax havens, eh, il-ħruġ ta' taxxa levitar ta' taxxa eccetera. Il-presidenza hija xi ħaġa li tkun tista' toħroġ minnha b'mod tajjeb biss jekk titratta wkoll dawn l-affarijiet. Issa fisem il-grupp ECR is-sur Calavan. Kalanan. L-għunet nishtiq nirringrazzja il-President Kristofja sa' diskors tiegħu illum kif ukoll il-mod ta' kif laqa l-grupp tiegħi meta żorna ċipru ċentement aħna verament apprezzajna il-laqat kostruttivi li kellna miegħu u mal-gvern tiegħu. Issa u ċar li aħna ovvjament ma tantx ħajkonna affarijiet komuni minn perspettiva politika, iżda aħna xorta waħda napprezzaw il-kortezija li urina u l-ospitalità. Aħna naqblu kol ma l-implikazzjonijiet fil-prioritajiet tal-presidenza li l-Unjoni Ewropea mxet eh, mandiċ rilevanza ċittadini u li għanda bżon li sir aktar effettiva u effiċenti. Il-pozizjoni tal-grupp tijaj u ċar Ja ċara. Aħna ma nixtiqux li l-Unjoni Ewropea tfalli, iżda jekk tibqa' timxi l-qudiem bl-istess mod tal-passat, ċertament din iva ħatfalli. Issa nixtieq ngħid kelma l president Barroso. Jiena kont sorpriż mod partikolari meta hu hawnhekk f'din il-Kamra eh, issuġġerixxa li aħna nieħdu gost bil-problemi li qegħdin jiffaċċa l-euro. Din hija ħaġa ridikola, inti verament hemm li aħna kuntenti li qed naraw dan l iskola li jbatu bħala riżultat tal-proġetti politiċi tiegħek Jina, kemm il-darba sempliciment ċinuma il-possibiltajiet ta' zona euro kif narom jien. Jew unjoni fiskali effettiva jew kella tnaqis fid-daqs ta' zona euro. Palissa inti qed tipprova tiċċaqlaq lejn unjoni politika mingħajr l-unjoni fiskali li hija neċessarja. U jiena naħseb li ħaġa raġonevoli li aħna inqajmu l-allarm fuq dan xi jista' jfisser għad-demokrazija nazzjonali f'ħafna stati membri. Issa, Jekk l-euro tibqa' xem jew le dak li huwa importanti għalija huwa li dawk il-pajjiżi li kellhom is-sens tajjeb biex joħorġu minna ma jiġux imxekkla mill-17 li jiddeċidu li jmorru għal aktar integrazzjoni jekk jixtiequ. Iż ovvjament li ħaġa li tibqa il-propieta komuni tal-istati membri kollha huwa s-suq Din hija ħaġa li aħna lkoll nappoġġawha u verament kuntent li qed nara li il-Presidenza Ċipriota qalet li ħad kompli taħdem fuq it-tisħiħ ta' dak is-suq u aħna ħan appoġġawk bisħiħ fuq dan. Issa l-Presidenza ħad ikkonkludi wkoll in-negozjati fuq id-direttiva ta' rekwiżiti kapital kapital. -kapital Il-biraħ bħala parti mill-kritika tiegħu il-President Barroso qal mod tajjeb l-impenji eh, sinifikanti tar-Renju Unit tal-bailout tal-banek taħt gvernijiet ta' qabel soċjalisti. Iżu jien naqbel miegħu li rridu nassiguraw li l-banek għandhom biżejjed kapital li nassiguraw li dan ma jerġax jiġri. Mela għalfejn il-Kummissjoni qed tipprova għadha tipprova iddajjef l-impenji li l-Unjoni Ewropea għamlet Basel li timplementa din id-direttiva ta' rekwiżiti dwar il-kapital. Sur President, il-grupp tiegħi tiegħi u anke l-Gvern tar-Renju Unit huwa favur regolamenti tal-banek aktar stretti. Aħna rridu nassiguraw li minħalla sit-taxxa aktar ma jkollhom jagħmlu bejlaw tal banek U Sur President biex indur fuq l-MFF mal-armalajr. -ar din hija xi ħaġa li għadha tħawadni jiena ma sax nifhem kif il-Kummissjoni tista' tinforza l-awsterità fuq l-Istati membri u fl-istess ħin jitolbu aktar flus għalihom infushom għall baġit Ewropew. Jien naħseb li kulħadd irid jaqta l-infiq ħlief milli jidher l-Unjoni Ewropea l-idea li nitfgħu aktar flus wara il-problemi ekonomiċi f'tama li dawn jisparixxu jien hija xi ħaġa li fil-sebgħinijiet ġiet skreditata. U jekk il-presidenza tista' twassal budget li verament jifoka fuq il-kwalità u l-valur miżjud fuq infiq aħjar u mhux fuq aktar infiq, hemmhekk iva nkunu nistgħu nappoġġaw. Grazzi sur President. Grazzi ħafna. Sur Kananan, issa fisem il-Gwen NGL l-Onorevoli Zimar. Grazzi. Sur President tal-Kunsel, Sur Kristofjas. Illum għalija u għal-grupp tiegħi dan huwa moment verament speċjali E kif qed titlu e, fil-pożizzjoni tagħkom nistgħu nilqgħu bħala President tal-Kunsill Ewropew. Aħna għandna xi ħadd e, fil-kap tal-Unjoni tal Ewropea li jinsab fil-grupp politiku tagħna inti tieħu fidejk irridni fi żmien meta l-Unjoni Ewropea qiegħda tiffaċċa sfidi kbar. għanna ġejjini bħala Unjoni Ewropea? Jew inkella ħan nispiċċaw sempliċement nota f'ih il-paġna fl-kodba tal-istorja. Jina naf li aħna konna edin f'taħdidiet miegħek mal-tmexxija tiegħek u inti tkellimt mal-tmexxija tal-gruppi politiċi tagħna u jina naf li minn dawk it-taħdidiet li inti verament imħejji tajjeb għal din il-presidenza kif ukoll li inti tifhem bisħieħ eh, l-ambitu ta' dan il-din ħidma li għandek qudiemek. Iżda bħalma qed tintillum Inti se tkun trid tiffoka it-ħassib ta' tmexxija fuq il-ħajja ta' kuljum tan-nies komuni. U din hija l-ewwel darba li Presidenza tal-Unjoni Ewropea għamlet dan u ħabret dan u qalet li din hija il-bicċa eh, xogħol tiegħi. Jiena dina missjajt ħafna drabi għal xtaqt li kienet hemm fil-diskorsi uffiċjali u ma kienet hemm. Daw mhumiex in-nies li wadaħluna f'din il-kriżi huma għedin ibatu li żjed u ħajkun diffiċli nimplementaw dan l-approċċ. Aħna ħanatuk lajnuna kollha l-nistaw. Speċjalment meta inti tikkoraġġixxi lin-nies u tinkoraġġihom biex eh, eh, jiġildu għad-drittijiet tagħhom. L-istituzzjonijiet Ewropej jridu jkunu konxi dwar dan, aħna dejjem nitkellmu fuq l-euro, l-istabilità tal-euro, eċetera, kif ukoll il-bżonn ta' Unjoni Ewropea li taħdem kif ukoll żona euro li taħdem, iżda dan kollu huwa strument aħna fassalna l kundizzjonijiet politiċi għal dan dan ġew identifikati. Iżda dan ma jfissirx li n-nies fl-Unjoni Ewropea jridu jbatu il-ġuħ ma nistawx naċċettaw dan fl-isem l-euro u l-istabilità tal-euro. Għalina din mhux lan tal-Unjoni Ewropea titkellem dwar il-kohezjoni soċjali, dwar is-solidarjetà bejn l-istati membri, kif ukoll bejn gruppi differenti ta' popolazzjoni waħda. Għalhekk l-Unjoni Ewropea M'għandix tkompli tirrappreżenta biss parti żgħira jew grupp zaħir tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk jiena nixtieq ngħid u nenfasizza li aħna naqblu mal-prioritajiet li semmejt inti huma importanti għalina u koll u aħna għan appoġġawk fl-isforzi tiegħek biex tagħmel xi ħaġa fuq dan hekk xbuk għamel xi għamel xi ħaġa biex tassigura li n-nies ma jibqgħux jibżaw. Il-biża' hija l-ar ħaġa possibbli għad-demokrazija. U ħafna nies fl-elezzjonijiet fil-Greċja kif ukoll anke f'pajjiżi oħra fir-referenda fl-Olanda, eċetera, in-nies aġixxew għaliex kienu qegħdin jibżaw. U jekk aħna fl-Unjoni Ewropea qegħdin nikkontribwixxu għal biża tan-nies, meta jiġu biex jieħdu deċiżjonijiet ħilsa tagħhom dan mhux ħajamel ġid tal-Unjoni Ewropea nawgurale kull suċċess fil-ħidma tiegħek. Grazzi ħafna, Onorevoli Zimmer. Issa naddu il-kelma l-Onorevoli Zavela. Grazzi ħafna, President Christofius. Nishtiq nil-għakawek u nawguralek kull suċċess għal presidenza. Presidenza ċipriota edha tibda f ta' bidlit kbar, revoluzzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea nefissa. Wara is-summit ta' Ġunju, anzi, Wara, anzi, il-summit um, ta' ġunju issa fil-presidenza ta' Ċipriotta fl-Ulju irridu noħol u l-Unjoni Bankarja, forsi intom ma tafux li dan il-pajis zaħir, ġifiri ċipru, għandu karatteristika partikolari ġifiri għandu persuni li eh, huma kuraġġużi ħafna iżda għandhom kontroll fuqhom infushom kbir ħafna. U hija din l-istess saħħa li kellha ma' l izrael periodu meta bdiet kollaborazzjoni u l-istess seta li jew saħħa li kellam ma l-Izrael li nixra tiżviluppa mingħajr ma tilġiret ma' pajjiżi Arab. U dan kollu wassal anka għall-indipendenza. U dan urina wkoll li s-settur tal-enerġija jista' jintuża bħala strument għal paċi u l-istabilità. Għalhekk nixtieq intenni li hekk kif fakkarna anka aktar kmieni Irridu nivalorizzaw u nisfruttaw blaħjar mod ir-rapporti tajbin li għandha Repubblika Ċipriotta ma' numru kbir ta' pajjiżi fid-dinja terza u mod partikolari tal-pajjiżi Arab. U nawgurali kull suċċess. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Sinclair. Grazzi, Sur President. Kalimera, Sur President. Kienet verament pjaċira li għal nitaqmijak fin nikozija fl-2009 u jena eh, nifraħlek għal l-sforzi li jattamel biex jissolvi il-problema ċipriata problema li ila biex tiġi solvuta. U jena nittama li l-insult tal-gvern Tork kif ukoll eh, l-insult kontinu tal-gvern Tork li mhux qed jarfuk bħala president hija xi ħaġa li trid tiġi enfasizzata u kważi kważi nittolbok li tnaqqas l-status ta' kandidata Turkija għal xurew li mumiex kapaċi li jkunu daqs l-Unjoni Ewropea. Inti titkellem dwar demokrazija sur Presidenti, minti eh, kellek l-edukazzjoni tiegħek fir-Russja u inti rajt kif id-duma ma, ma kienieċ eh, eh, demokrazija daqs dan kif, kif mhuwiex dan il-post fil-fatt bħal politburo li mwammexxi mill-Barroso li juża dan il-post bħala eh, post li fejn jmexxi l-azzjonijiet tiegħu. Fateni ħassib graffiti li għajdu Ejja ma nejxux bħala skjavi. U dan kollu tjamillek ħajja diffiċa li xkif ħatħares li l-ħaddima tijak bil-mizuri ta' austerita li Angela Merkel u il-komplement tal-Unjoni Ewropea edin jiprofaw eh, iwetqu. Jina naħseb li taqbel miħaj li l-Unjoni Ewropea 2020, l-Istrategija Unjoni Ewropea 2020, mandiġ il-vizjoni tal-2020 u jina ċerta li ħaj tkun ta' suċċess daqs l-istrateġija tal-Lisbona li sal-2010 l-Unjoni Ewropea kellha tkun l-ekonomija l-aktar dinamika kompetittiva u bbażata fuq l-arfin. Inti l-bira fuq televizjoni għale għat biex ma nepretendux montanja minant ċipru, issa l-Unjoni Ewropea hija l-Everest tal-montanji kollha. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Kasulidis. Mm. ċipru issa tieħu fidea il-presidenza b'umilta kbira u anka b'deċiżjoni kbira. U hi għanda l-intenzjoni li tiffaċċa l-isfidi ta' dan il-moment. Sur Presidenta Ċipru, inti prezentajt il-prioritajiet tal-presidenza tiegħek tkellimt fuq l-MFF, il-politika il politika għal promozzjoni tal-kapitali fil-politika agrikola, l-azil komuni, l-politika marittima, l-politika fuq l-enerġija, ecc. fis-summit riċenti jew il-Kunsill tal-Ministri Barranin u l-Ministri tal-Pajjiżi Arab u rew huma l-interessi tal-pajjiżi affettwati mill-Rebija Arbija. U dan inkludi anka it-Turkija. U jiena ċert li intom ħa tmexxu kollox eh, bilan, mod bilanċjat ħafna. Ovvjament aħna ma naqblux mal-pożizzjoni torka għal dik li hija il-presidenza għaliex mhux qed tirrispetta l-istituzzjonijiet la l-presidenza waqas l-istituzzjonijiet l-oħra. U għal sitt xhur il-presidenza ma trix tikkonsidra dan bħala l-pajjiż li għad għandha ċertu kwistjonijiet pendenti. Issa ċipru ħaj warra pal moment il-problemi tiegħu u jħossib il-problemi tal-Unjoni u inti qed li jekk ħataħdem. U ħana ma nikkonsidrawx dawk li huma it-teddidiet tat-Turkija lejn zona ekonomika esklużiva. ċipra turi mod ċar li bil-presidenza tagħhom ja membru li jistħoqlu dan l-isem ta' membru u l-presidenza ħajkolla twiġeb għall-ergonaj majis jis qalu li aħna maħnix stat imma nofs stat. U aħna laqqas aħna ħbib ta' Ewropa miserabli. U din il-presidenza ġejja wkoll fi żmien meta ħadd l-Unjoni Bankarja. Aħna nafu li l-ekonomija ta' ċipru ġiet imkisra fl-1974 mill-invażjoni ħabba l-invażjoni ta' Turkija u l-iżvilupp tal-ekonomija ta' ċipru vera kien miraklu, grazzi. Eh, Frau Kollegin Sintler, Sie wollten Signora Sinclair, kellek eh, mistoqsija għall-Onorevoli Kasolidis. Grazzi, Sur President. Iva, jien nixtieq nistaqsi lil dan is-Sinjur fejn ħaseb li l-attakk fuq l-Unjoni Ewropea fuq l-Renju Unit kien jistħoqlu. Nixtieq nfakkarkom li il-pajizi eh, garantixxa 10 biljuni għal pajizu ġviri s-setat tiegħi Is-setat ta' pajjiżi din jofqu ħafna flus kull sena biex jipprovaw jipproteġu ċipru għax kieku ma kienu xuma mill-1974 l-affarijiet kienu jeżinu ħafna. U, u l-imperu eh, Austriak Ġermanis, il-kolonializmu Taljan, l-espansjoni Ġermaniża, tridu temxu u dimmi ħanoqdu naħsbu fil-passat. L-Onorevol Kasridis. Il-prezenza tal-bazi militari tal-Renju Unit eh, f'ċipru juru li jem relazzjoniet tajba u jena nittama li dawn il-kommenti mill-poplu tal-Renju Unit għandu jħalli l-affarijiet tal-passat u ma joqgħodx ifakkar il-politika ta' li tifret biex t-gverna bħala parti mill-responsabilta. Grazie. Nikolas. Grazie ħafna issa fissem eh, il-grupp SD l-onorevoli Mavro Nikolas. Grazie ħafna jienu kol nishtiq nilqa il-President ta' Repubblika Ċipriota għek fil-Parlament tana. jina nixinajt li il-President Kristofja si prezenta l-program tal-Presidenza Ċipriotta. Kif ukoll il-pozizjoni li tana, ovvjament ħares dej qudiem għax taraf ma l-problemi tal-Unjoni Ewropea, partikolarment il-kriżi ekonomika u qed tiffaċċa dawn il-problemi b'mod demokratiku u progressiv. U dan ifisser li l-austerità mhix ikkonsidrata bħala l-unika mod kif noħorġu mill-kriżi, imma qegħdin nitkellmu dwar ġrieda l-qat, il-promozzjoni ta' tkabbir, kif ukoll il-ħolqien ta' strutturi ġodda, networks ġodda li jistgħu jagħtu tagħmiet ġodda għall-iżvilupp ekonomiku biex noħorġu mir-reċessjoni. It-tieni netturi wkoll rispett għal prinċipji tal-Unjoni Ewropea ġifri l-gwaljanza, demokrazija, solidarjetà, koezjoni soċjali, ecc. Dawn il-prinċipji huma dawk li fil-fatt illum waslu għawek il-President ta' ċipru għalix waslu li sar il-President tal-Unjoni Ewropea. Għalek aħna l-koll rridu nimpenjaw ruħna biex inkomplu noħol u l-familja tagħna aħna rridu niġġieldu sabiex ikonna aktar Ewropa. U dan huwa il-prinċipju huma l-anijiet li ġew prezentati propju mill-President Kristofjas. Il-President ma referix għal kwistjoni ta' ċipru, iżda aħna nafu li meta l-kollegi tagħna jżuru ċipru jaraw li din hija problema eżistenti li hemm kapitali li hija maqsuma, l-unika kapitali fid-dinja li hija maqsuma b'dan il-mod u li hemm il-preżenza tal-okkupanti torok. U għalhekk hemm bżonn li ninħarsu komunità Griega Ċipriotta ta' 10.000 persuni Iżda aħna nħossu li nistgħu insolvu din il-kwistjoni, il-kwistjoni ta' Ċipru, u dan permezz tad-demokrazija minnaħa l-oħra Turkija li jaqqas qed tara fir-Repubblika ta' Ċipru ma tarafx il-presidenza tal-Unjoni Ewropea. L-unika ħaġa li qed tagħmel hija dik li hija l-bidla tal-karatteristiċi demografiċi tal-gżira da għal dik li qed immira Turkija għalhekk jiena naħseb li tkun ħaġa paradossika jekk ikun hemm ukoll deputati jew inkella mexxejja politiċi li jarfu din il-problema bħala xi ħaġa li ġiet maħluqa miċ-Ċipriotti. Iżda għalhekk nixtieq nistaqsi aħna komplu nimxu qudiem e, eh, bil-sħubija ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea anka taħt il-Presidenza Ċipriotta. Grazzi, l-Onorevoli Mamsru. Ċipru issa għandhom eh, program prudenti għaqli għal-presidenza taħom u jena nixilkom kull suċċess biex timplementawha. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea eh, wedu li ċittadini taħħom illi ħaj eh, poġġu il-sistema komuni tal-eżil fil-post tal-aħħar tas-sena u din hija responsabilta kbira għal Ċipru u biċċa xogħol kbira fidejhom Jina għandi fiduċa fil kapacita tal-presidenza ċipriotta fix xogħol tagħha imma din tirrikjedi kooperazzjoni diretta. Jiena rapporter għal regolament Dublin 2 u kważi kważi wasanna għal eh, bil imma għat baqa' għanda bżon, anzi għadba għanna bżon ta' kooperazzjoni intensiva biex aħna kunu nistaw nilħu il-wediet li għamilna li ċittadini. Kważi wasanna għal ftejim storiku. L-istess fuq il-brevetti wara 40 sena ta' diskussjonijiet, aħna forsi wasanna għal din il-brevetta Ewropea għal eh, dawk li vintaw eh, affarijiet ġodda rek li tukonna dan il-qort tribunal uniku li jitratta eh, din il-kustjoni li tukonna il-flessibilità mill-partijiet kollha. Jekk il-presidenza ċipriotta jirna xila ta' kwista dawn iż-żewġ affarijiet aħna żgur fil ġejjini ħanħarsu lejn ċipru eh, bħala pajjiż li huwa żgħir imma għamel żewġ affarijiet importanti immens fi żmien importanti għall-Ewropa. Grazzi ħafna. Fisem il-ħodor Filip Lambert. Merħba, President Kristofjas, jiena ħan indirizzak bħala wieħed mill-27 eh, Meta smajtek u smajt lil eh, president Van Rompuy il-bera, unbat ħaris lej l-azzjoni, kelli l-impressjoni li hawnhekk għandna żewġ personalitajiet, għandna doppja faċċa hawnhekk. Il-Kunsill, pereżempju, jgħid li rridu eh, u eh, unjoni budgetarja. Imma mbagħad il-Kunsell, il-Kunsell jiġġieled għal affarijiet li moru kontra dan. Meta jgħidu li għan iridu uh, unjoni fiskali, unbat, mish etnar, anzi, unbat nara li l-Kunsil jġielet kontra kull tip ta' armanizzazzjoni ta' fit-taxxa. Fl-istess waqt, il-Kunsil jitkellem uh, kontra l-ġlida kontra il-tax havens. Il-biraħa, il-ġimma l-oħra nzijina, rajt li l kunsil jirrifjuta eh, eh, miżuri partikolari immirati lejn is-suq finanzjarji dan il-ġimgħa l-oħra. Anka minkejja il-fatt li l-istati membri, anzi, dan minħabba l-fatt li ċertu stati membri huma dak tax havens. Imbagħad meta nitkellmu fuq id-demokrazija u aktar kontabilità, ħarsu lejn il-dokument ta' u l-isqarija tal-President Van Rompuy li qal tal-ġimgħa l-oħra l-affarijiet li qal il-ġimgħa l-oħra, mbagħad meta waħda ħares relazzjonijiet naraw li tippruvaw tevitaw li tagħmlu dawn l-affarijiet. Meta naħdmu fuq il-gvernanza ekonomika hemm il-Fiscal Compact meta trid tagħmel banking union għal darboħra qed terġa' ddur lejn il-setat tal-Parlament. Mela, aħna fis li ġejjin li ma witch ħanħarsu lejn Dr. Jekyll jew lejn Mr. Hyde. Grazzi ħafna l-Onorevoli Amber fisem li li sijar l-Onorevoli Zardil. President Kristofjas. Il-pajjiżi tagħna huma pajjiżi illi jisihbu fl-Unjoni Ewropea fl-istess żmien u għalhekk jiena kuntent ħafna illi għanna għal darboħra stat membru ieħor illi issa għandu fideħ il-Presidenza Ewropea. naf li mill-perspettiva ġeografika u minn perspettivi oħra ċipru huwa f'sitwazzjoni speċifika. Aħna zorna il-ċipru l-tqajna mija kum mal-Ministru tal-Affarijiet eh, Interni u tal-Affarijiet bar Barranin. Intom kontu preparati ħafna l-qajtuna b'mod tajjeb ħafna u għal darbohra nixtieq nirringrazzjak tal-li tajtna din l-opportunità illi n-zurukom tal-ospitalità ta'kom u tal-involviment ta'kom fid diskussjonijiet inti tkellim dwar unjoni politika. Aħna xettiċi ħafna dwar dan, ma nħossux illi din tkun soluzzjoni tajba aħna nħossu illi dan ma jkunx pass tajjeb u ma naqbilx mal-maġġoranza tal-Parlament u mal-President Barroso ma dawk li jgħidu li din hija soluzzjoni tajba jiena ma naqbilx ma dan. Inti tkellimt dwar is-solidarjetà u l-prinċipju ta' solidarjetà. Irridu naraw illi dan ma jwassalx eh, però għal situazzjoni fej l-Unjoni Ewropea ssir eh, eh, Unjoni ta' trasferimenti, distribuzzjoni ġifiri ta' rizorsi minn pajjiż għal ieħor għax dan żgur iwassal għal aktar tensjoni bejn il-poplu fuq livell individwali meta nkun qed nipranaw il-pjanijiet finanzjarji fil-ġejjini irridu nqisu dan kollu. Naħseb li inti pragmatiku pratiku u realistiku fl-approċ tiegħek Dan intwera anka fl approċċ tiegħek lejn eh, taxxa u regolamentazzjoni tas-suq finanzjarju. Hemmhekk inti tista' eh, eh, aħna lesna natuk l-appoċ tagħna, aħna ma nix bżonna l-FTT, aħna ma nixtiequx li titneħħa il-kompetittività, aħna nixtiequ li nżommu il-kompetittività fl-Unjoni Ewropea biex inkomplu niffunzjonaw b'mod tajjeb. Jiena nixtieq lek kull suċċess il-presidenza tiegħek. L-onorevoli ħaġi Ġobġo. Bonġu. Jiena wkoll nixtieq eh, nilqa il-President eh, tal konsil Ċipru wa Stat Żgħir fl-Unjoni Ewropea anka bħala mm, art eh, huwa sostanzjalment eh, iżar minn pajjiżi oħra u l popolazzjoni akwart kwart dik ta' Berlin u wieħed Imma terz tal-pajis eh, huwa okkupat minn ehm, eh, pajis li mhuwiex fl unjoni Ewropea. jina kontent eh, li intom tal-fu solidarieta kej Anzi, minħabba li okkupat eh, ċipru għandu bżon l-appoċ tagħna nitlob lill-Kummissjoni Ewropea li tirrispondi mod ċar għal fatt eh, illi eh, Turkija ma jrid ikollha l-ebda kuntatt mal-Presidenza Ċipriotta. L-unika risposta Eh, li għandhom jagħtu l-presidenza huma li huma ma jistgħux ikollhom l-ebda kuntatt ma' Turkija sakemm huma ma jirrikonoxxuhomx. Eh, illum eżis kollegi għaddejjin minn kriżi li qed tolqot lill-familji kollha. Nuqqas ta' kontroll fuq is-suq finanzjarju qed iżid uh, il-dejn pubbliku għalhekk nitolbu l-Parlament Ewropew u l-Unjoni biex tappoġġa l prijorità tal-Presidenza Ċipriotta taw il messaġġ tagħha komunitarju għal ġlida kontra il-faqar u l-promozzjoni tal-paċi fil-Mediterran. U anka għal tkomplija tal-politika komuni tal-azil. L-Onorevoli Morganti, President, l-ewwel nishtiq nixtieq nibda billi nifraħ il-Presidenza Ċipriotta. Is-sitwazzjoni mhix waħda sempliċi, la minn livell eh, finanzjeru laqas politiku nixtieq li garantixxi li minna tiegħi u mill-partit tiegħi ħajkolkom l-appoġġ kollu possibbli biex tkunu tistaw e, eh, tiffaċċaw kwalinkwa pressjoni torka kif għamiltu fil-passat. L-Europa edha isa eh, tala għajnea għal situazzjoni ta' ċipru palissa jiena eh, mort għamil zjara mek xirir u sajt nara eh, xqed isir mill-invażuri torok fil-naħa ta' fuq tal-Turkija. L-Ewropa et eh, tati 13 biljon or 5 biljon euro l-Turkija. Eh, Forsi l-Europa tritt l-ONET taħseb fl-istati membri taħħa qabel matejn il-dawk l-edin jeddu l-Europa. Eh, Frau Abgeordnete Wertmann. Onorevoli Wertmann. Nixtieq nifraħ li l-President Kristofios għal preparazzjoni tagħhom għal din il-Presidenza. Dan huwa pass fl-istorja tagħkom. Wieħed mill-iktar sati membri żar il qed jikollu fideħ din is-sfida kbira fi żmien diffiċli fl-Unjoni Ewropea. Żewġ partijiet tal-programm tagħkom huma ta' importanza kbira li fukar fuq ċittadin u l-MFF Dawn iż-żmien diffiċli irridu npoġġu iċ-ċittadini qudiem net biex bekk ikonna Unjoni b'saħħitha li tkun tista' tikkompeti fid-dinja. Fir-rigward ta' teddida torka għall presidenza tiegħek, l-Unjoni Ewropea tibqa' maquda u titkellem f'vuċi waħda anka fuq din il-kustjoni. Irridu nagħmluha ċara illi kull reżoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti għandha tiġi rispettata u anka l-valuri tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu eh, eh, rispettati huwa xi ħaġa li għandna nikkundannaw aħna minn pajjiż li qed eh, jimira li jisieħ fl-Unjoni Ewropea intom għandkom l-appoġġ tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Versman, l-Onorevoli Marinesco issa. Grazzi ħafna, President. President tal-Kunsill il-sitt xhur li ġejjin se jkunu importanti ħafna għal ġejjini tal-Ewropa. Ix-xogħol tiegħek huwa eh, xogħol diffiċli, pis eh, ta' responsabilità kbira fuq spallejk u fl-aħħar ta' dan tista' toħroġ tidher tajjeb ħafna. L-aktar proġetti importanti leġislattivi ma' dawk eh, orizzontali fuq l-MFF il-wert tal-presidenza daniża miġaqsek rikka ma nix idea tal-budget smajna fuq il-tkabbiru l-impjek imma xejn ċar fuq il-budget li huwa il-bazi fundamentali għal-tkabbir u għal xogħol il-presidenza daniża kienet iktar inkwetata fuq politika orizzontali u eh, dawn huma soġġetti għal kodeċiżjoni għalhekk il-presidenza ċipriota tirreferi għat trattati u dejjem tiddiskuti mal parti tal-Parlament eh, anka biex eh, jintlaħaq il-budget ta' din is-sena il-Presidenza għandha l-peace ibes illi timmedja eh, bejn il- mal-Kunsill fuq il-sitwazzjoni ta' Schengen, hemm sitwazzjoni li intollerabbli, hemm stati membri li għandhom ċertu ġufijiet u anka minħabba li għandhom il-frontieri esterni illi Umbat anka e, e, e, il-pajizi li jimblukkaw, il-pajizi li jistiqu jisipu fi Schengen, ġviri din irridu nsibu soluzzjoni għalija jiena ma nistax nifem għalfejn l-Onorevoli Swodoba tkellem dwar l-Ungerija għandu ikun jaff xinuma il-valuri um, demokratiċi għandu jkun jaff kif jiddefendijom u dan fil rigward li għal fuq ir-Rumanija il-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali ma ġietx rispetta ma ġewx rispettati laqas sentenzi mill-Qorti Suprema. il ġustizja bażika qed tiġi minata illi mħalfin qed jiġu attakkati, jiġifieri din hija attakk dirett fuq id-demokrazija. Għalhekk għandek tanalizza s sitwazzjoni b'mod ċar u ddefendi il-valuri demokratiċi. Grazzi ħafna eh, l-Onorevoli Koferati issa. Signor President Kristof, dak li qed jistennik huwa fil-fatt semestru diffiċli ħafna impenjattiv imma li għandu priorità u din il-priorità hija itkabbi l istabilta finanzjarja hija importanti u utli ma mhux bizzejiet biex tagħti risposta pożittiva għal miljuni ta' ċittadini Ewropej li bħalissa qegħdin jgħixu f'kundizzjonijiet prekarji ħafna u li il-konsumer tagħhom ħajmorru għall għallar, it-kabbir isir biss permezz investimenti b'saħħithom u jkunu fukati f'setturi li jħolqu x-xogħol u jipproduċu l izvelop Għalhekk huwa importanti li nigarantixxu l-kwadru finanzjaru multi annwali imma insibu wkoll rizorsi li indahlu f'dan il-qafas eh, janħalu eh, fil-ġemp l-FTT u l-Eurobonds. Kifet inti eh, biex irrid ikollna riżorsi li bħalissa m'għandniex, irridu nimpenja ruħna flimkien biex insibuhom dawn ir-riżorsi. Jekk irridu nagħmlu dak li qed inti eh, dawn il-networks ta' trasport u l-enerġija, il-finanzi li hemm eh, għalissa huma tajbin biex nibdew il-proġetti ma mhux biżejjed biex wieħed jkomplihom fid-data li qegħdin ngħidu għalhekk flimkien eh, flimkien tal-idea ta' tkabbir hemm bżonn ukoll li niżviluppaw l-idea li għandna bżonn ir-riżorsi li rridu nżidu fil-budget ordinarju tal-Unjoni tal-Unjoni Ewropea rrid ngħid ħaġa oħra. E, e, e, ma rridux għodu nifuka fuq dak il-problemi ta' ta' siċur veru hemm il-ġudizzju fl-aħħar ta' wieħed xamel, imma huwa importanti illi wieħed jibdihom ukoll affarijiet, u mbagħad jikkonkluduhom f'mumenti oħra, ġifiri, eh, ta' jkom jistaw ikomplu fuq dak li tamlu intom. Mela, integrazzjoni iktar b'saħħita politika. Iffaċċa din b'ħafna kuraċ eh, u anka eh, minkejja l-fat li jintom daqsek pajis zaħir. Grazzi ħafna għal-liberali l-onorevoli Schmidt. Grazzi ħafna, President. U punt diffiċli li wieħed hu l-presidenza fideħa il- kooperazzjoni Ewropea qed tiġi iddubitata u inti, President, għandek ħafna eh, xogħol importanti x'tagħmel bejn issa u il-miliet, speċjalment fis-settur finanzjarju, rridu nerġgħu niksbu il-fiduċja fil-settur bankarju, fis-settur finanzjarju, ma rrid ikonna mod bilanċjat ta' kif inħarsu lejn dan għax ikonna xi kundanna unilaterali tas-suq u l-ekonomija tas-suq, allura Eh, dan ma jkunx tajjeb jien ma naqbilx ma dan irid ikollna politiċi responsabbli madwar l-Ewropa kollha. Jista' ikun li jista' jkun hawn anke hawnhekk palissa dawn il-politiċi responsabbli, però il-periklu ewlieni għal ġejjieni huwa illi ikun hemm qasma bejn dawk li huma u dawk li mhumiex l-Unjoni Ewropea l-Ewropa kienet maqsuma meta kien hemm il-portiera tal-ħadit. Ejja issa ma noqogħdux noħolqu Ewropa oħra maqsuma x'kulħadd jaf għal xiex jista' jwassal dan kif għalinna tajjeb ħafna l-biraħ il-President Barroso. L-istorja nispera li tal-mitna li għal-mitna li tatna lezzjoni u bħala konklużjoni President Christofios. naħseb illi biex eh, ħaġa sabiħa li nofs ċipru mhuwiex eh, irrappreżentat inti għandek quddiemek responsabilta enormi. Grazzi ħafna. l onor Valfonsi, għal-ħoddur. President, bħala membru minn Korsika jina nilqa il-presidenza tijak għax intom ukoll gżira. Issa inti eh, eh, f'din il-kriżi żgur li lest li eh, tipprova tiddefendi il-Mediterran aħna għanna l-istess destin, l-istess doveri u responsabiltajiet u anka responsabilità li dawk li qegħdin uh, jitolbu demokrazija ġdid uh, e, e, xaħġa ħaġa li taqqat l popli tal-Mediterran minn żmien uh, antik Huwa veru illi għandna bżonn inizjattiva makroekonomika e- e- e- anka kooperazzjoni territorjali li twassal għal aktar efficienza għal politika Ewropea. Din għandha titwaqqaf anka fiż-żoni tal-Mediterran specialment għal periodu bejn l-2014 u l-2020 u importanti li l-Mediterrani kollu sinjal pozittiv biex bekk ikunu ikollhom il-ġejni tagħhom eh, ċar u d Nishtiq illi il-presidenza eh, tejn f'dawn il-makro eh, strategija għal-Mediterran. Grazzi ħafna l-kalimi li jmiss, kollegi, specialment il-gruppi, il-leaders tal-gruppi. il gruppi il leaders tal gruppi Meta jkollok minuta fuq eh, il-lista, Umbat jitkelmu eh, eh, f'minuta jgħidu dak li suppost jgħidu f'ħames minuti huwa diffiċli biex l-interpreti jaħdmu jekk għandkom minuta tidu titkellmu xorta bil-mod għal ħin li għandkom. L-Onorevoli Pasqa, eh, grazzi tal mikrofonu, eh, President, eh, Komissarju, Viċi Komissarju. Ċipru qed jieħu l-Presidenza meta situazzjoni soċjali u ekonomika fl-Ewropa hija waħda komplikata ħafna, is-sitt xhur tal-Presidenza Ċipriotta kolla fija eh, mhux biss il-problemi tagħhom imma l-koordinazzjoni tal-politiki tal-Ewropa. Il-programm ambizzjuż illi ġie l-inna mill-President Kristofio Sjuri li Ċipru eh, prepara tajjeb ħafna u b'mod responsabbli għal din il-presidenza u lest illi jgħin fil-konsolidazzjoni tal-ħajja soċjali u ekonomika fl-Ewropa forsi tkun eh, bonus ukoll illi ċipru ċipru li għandu pożizzjoni ġeografika unika fil-van tal-Mediterran. E, intom għandkom e, dan is-sens ta' komunikazzjoni u tafu tajjeb is-sitwazzjoni lokali għalhekk naħseb e, tistaw tużaw dan għal vantaġġ tagħkom u tkunu kapaċi tejnu biex insolvu il-programmi anka ta' dan ir-reġjun. Grazzi ħafna l-Onorevoli Paxka, l-Onorevoli Klajsissa. Grazzi, President. Jina nilqa din il-presidenza ċaċipru partikolarment fid-dawl tal- L-importanza ġeografika u storika ta' dan il-pajjiż irridu nenfasizzaw hawnhekk li Ċipru huwa l-unika stat membru tal-Unjoni Ewropea li għandu parti mit-territorju tiegħu li ġi okkupat ta' eh, setat militari ta' pajjiż kandidat, ġifier Turkija. Turkija tirrifjuta li tara fir-Repubblika ta' Ċipru kif ukoll qed tirrifjuta li tilħa l-obbligi tagħha fil-kuntest tal-Unjoni tad-dwana dawk li huma il-vapuri tal-Unjoni Ewropea u e, ġifieri il-vapuri ċipriotti jridu qegħdin jidbatu l hemm il-portijiet e, tat Turkija, eċetera, u dan minn l-protokoll dan huwa skandlu kemm għat-Turkija nifisa kif ukoll l-Unjoni Ewropea. Turkija dejjem qalet liċ ċittadini li nnegozjati negozjati fuq is-sħubija tat Turkija se jitwaqfu jekk it-Turkija ma tkunx qed eh, tilħaq l-obligi kollha tagħha. Iżda x'suppost jiġri? Il-Ministru Tork riċentement qal li huma jaqbilx li Ċipru għandu jkollha il-Presidenza ta' l-Unjoni Ewropea fidea u li t-torok ħaj jifriżaw il-taħdidiet tal-subija. Issa jekk eh, l-Unjoni Ewropea ma taħux l-inizjattiva li twaqqaf dan il-konflitt juri li l-Unjoni Ewropea m'għandix, anzi li Turkija m'għandix kredibilità u ma jistħoqlix ir-rispett ċittadini. Grazie ħafna l-kellim li Mrs. Sur Albert għal PPM. Grazie ħafna jina nixġi nġbet l-attenzjoni ta'kom għal fat li minn kejja il-fat li ċipru l-Polonja daħlu fl-istess jien fl-Unjoni Ewropea għat ma nitkellmu fuq ċipru bħala stat membru ġdid. Anzi, eh, normalment eh, nirreferu għal dawk eh, dawk l-istati membri l-ġodda bħala dawk li ġejjin minn perjodu ta' wara il-purtira tal-ħadit fi ċipru nafu li huwa pajjiż maqsum fit-tnejn u tridu tkunu sensittivi għal problemi kollha. Umbat jiena hawnhekk qed nieħu bis-serjetà dikirazzjonijiet dwar kożjeni tal-Ewropa jiena qed nistenna bħala rapporter ta' Fond Ewropew li ha ikolna nkunu nistgħu aħna ninnegozjaw il-qafas multjanwali finanzjarju qed nittamaw li l-Presidenza Ċipriota mhux se tipprevjeni diviżjoni bejn l-istati membri. Diviżjoni bejn dawk li huma il-ħbib tal-koeżjoni u dawk li huma l-ħbib tal-infitt infiqe, dina mux kontradizzjoni, anzi rridu nevotaw il-kontradizzjoni. Aħna, għanna bżon li kolna iktar komplementarjetà, et nitkellem jiena dwar l-approċ politiku ma nistgħux aħna nirdupjaw l-amministrazzjoni u għandna niffukaw fuq infiq aħjar u huwa għalhekk li nittama li l-Presidenza Ċipriota tkun infiq eh, eh, ħabiba ta' infiq aħjar u l-politika ta' koezjoni. Grazzi ħafna l-essendi, Sinjura Koppa. Eh, President u President tal-Konsil Kummissjoni nafu li għal-Presidenza tiegħek Ċipriotta għandek sfida kbira u Irridu eh, aħna nadottaw deċiżjonijiet li huma importanti ħafna hija nibdew bil-kriżi ekonomika. Inti eh, kemm il-darba repetejt il-bżonn li nuru liċ ċittadini Ewropej eh, li rridu dawna jelbu l-kriżi u ħafna wkoll żgħażagħ li qed jabdaw fl-Unjoni Ewropea l-iżvilupp il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol. Aħna rridu nifuka fuq dawn il-punti kollha u inti iva se taħdem fuqhom b'sens ta' responsabilta umbat il-rapport mal pajjiżi Arab dawn huwa importanti ħafna u il-problemi fis-Sirja fil-Vant Nofsani dana jamlu ċipru medjatur ottimu. ħadd fl-Ewropa irrid jinsa li irridu aħna nikkonkludu b'suċċess in negozjat għal qafis finanzjarju multjanwali. Ir-raba punt Schengen. Iva palissa hemm imblok minħabba l-presidenza Daniża għalhekk il-kol aħna rridu naħdmu sabiex inħarsu suċċess tal- kizbiet tagħna rridu imma nifmu x'direzzjoni nixtiequ nieħdu. Qabel ma nawgura jiena s-suċċess nixtieq infakkarkom dwar l-imġiba inaċċettabbli tat Turkija viżavi Turkija u eh, li ma jxuqux dawno ikollhom relazzjonijiet mal-Presidenza Ċipriotta. Imma ir-Repubblika Ċipriotta trid jew ma tridx ma tistax tipponi għal subjet ta' Turkija ma eh, l-affarijiet huma fidejn Turkija li jibidlu l-atteġġament. L-Onorevoli Jensen, grazzi. Il-Presidenza Ċipriota tixtieq timxi lejn li jiġi adottat AFAS 2014-2020 fis-sitt xhur li ġejjin nixtieq nilqa' kull suċċess lill presidenza Ċipriotta il-ħidma mhux waħda faċli hemm grupp ta' pajjiżi li jixtiequ jkollhom budget anqas, hemm grupp ieħor ta' pajjiżi li jixtiequ jkollhom iktar flus u kull pajjiż għandu dritt ta' veto u għalhekk inti trid tuża l-kapaċitajiet diplomatiċi kollha jekk eh, intkom qed tħarsu lejn il-qafas ta' appoġġ għal eh, l-ifqar pajjiżi għaxa fil-mija tal-budget eh, intkom tridu tħarsu lejn dawn l-affarijiet il-Kummissjoni ħarġet bi inizjattiva li tikkunsidra l-infiq u sabiex inkunu nistgħu nieħdu rwol iktar proattiv u l-investiment ta' trasport, l-enerġija, l-edukazzjoni, budget li jappoġġa l-istrateġija konġunta l kabir ekonomiku li jissaħħaħ il-kompetittività u jnaqqas id dependenza fuq il biofuels kombestibli tradizzjoni li n-negozjati fuq um, il-qafas finanzjarju tal-Unjoni Ewropej jista' jispiċċa li jkun hord trading jew vera ġlieda kbira, imma il l-affarijiet għandhom isiru b'dan il-mod. Aħna għandna bżonn eh, nkunu maqudin. Aħna fil-parlament bil-setat il-ġodda tagħna rridu naħdmu sas biex naċċertaw li l-proċess ikun dinjitus u miftuħ. Nixtieq jiena nirringrazzja l-Presidenza Ċipriotta tal-li tatna dawn is-sinjali li tixtieq tinvolvu jiena konformità mar-regoli. Grazzi ħafna għalli jebdi issul sal-Vrakos. Grazzi ħafna President. President, mela dwar ċipru maqut. Il-presidenza se tkun partikolari ħafna minħabba diffikultajiet ekonomiċi attwali u minħabba ukoll minħabba l-prioritajiet li inti prezentajt il-qat l iżvilupp dawn għandhom ikunu fuq il-qoċċata tal-agenda tijak li bekk l-Europa tkun tista' tkun b'saħħitsa u kompetittiva fil-baċir tal-Mediterran u fil-Vant nofsani qed isiru ħafna tibdiliet ġeopolitiċi li jistgħu ibidlu l-iskema tar-reġjun qed nitkellem dwar l-Sirja, l-Iran u il-relazzjonijiet se ta'kom ma' Turkija x'danna jista' jwassal għal ħafna żviluppi fil-Mediterran. Il-Presidenza ċipriota tirt u koll taħdem fuq il-kwistjoni ta' Turkija lek nixin nistieden l-Unjoni Ewropea sabiex tieħu azzjoni. hemm parti tat-territorju ta' Ċipru okkupata mill-armata Turkija ġifiri jiena nixtieq li it-taħdidiet ikomplu. Grazzi ħafna, Sur Mark, President, President tal-Kunsill il-valuri tal-libertà personali, soċjetajiet miftuħin, swiq miftuħin. Dawna jagħtu il-bażi għal prosperità kif ukoll għall istabilita li għandna bżonn u għat kabbir li għandna bżonn. U jiena naħseb li fejn ma kienx hemm dan rajna ħafna fallimenti jew diżastri. Dan għandu jkun il-punt ta' tluq eh, komuni għal ħidma tal-Presidenza ta' Ċipru. Jiena naħseb li huwa importanti li ngħidu li fejn aħna kellna ekonomija tas-suq rajna tkabbir u l-prosperità fid-dinja u fl-Ewropa. U inti tista' tgħid ħaġa waħda dwar l-ekonomiji li għedin f'kriżi eh, fl-Ewropa żieda fl-infi u l-izbilanċi ma jenux kieku dinna kienet soluzzjoni ma kienx se jkollna aħna problema. Dik ħaġa waħda, ħaġa oħra li dawna Mm, l-ekonomija tas suq ma tantx qed ibatu. Il-burokrazija, ir-regolamentazzjoni, il monopoli, il-liċenzi li dawna tixeklu it-kabbir u jiena naħseb li hija ħidma vera importanti tagħna u dmir tagħna li naċċertaw li issa nistgħu niksbu Su intern organizzat rridu aħna niftħu l-possibiltajiet għall-intraprenditorija li kunem l-investimenti u impjegi ġodda. Din għal kawza politika li tista' tagħmel l-Ewropa iktar b'saħħi tal-darbohra u din għandha tkun il-ħidma tal-Presidenza tiegħek. Ġifieri rridu aħna nisqu fuq riformi għassu intern ma ksibdix l-affarijiet kif suppost l-Unjoni Ewropea l-ikbar ekonomija tad-dinja fid-dinja imma mhux l-ikbar suq fid-dinja. Irridu aħna jkollna l-istabilità tal-banek irridu nkomplu bitkabbir din l-ħidma l-prinċipali ta' din il-presidenza u jiena ħarqan sabiex nagħti r riżultati. Grazie ħafna sur Hekmek. Sinjora Beresh tixtieq eh, tagħmellek mistoqsija Sinjora Beresh. Koli, kollega, inti rajtu trattat tal-Unjoni Ewropea hemmhekk eh, hemm xejn miktub dwar l-ekonomija tas-suq imma l-ekonomija tas-suq soċjali. Inti tkellimt dwar iva demokrazija imma id-dimensjoni e, soċjali u koll il-collective e, bargaining dawn u koll jamlu parti mid-demokrazija. Inti e, ma tkellimx dwar dawn, tkellim dwar il-monopoli. Taf li jeżistu il-monopoli privati li jistow jikkawżaw e pajis e, jikkorolla, pal per esempio il-kassa Goldman Sachs fil-Greċja. U għalek jrid ikun hemm l-armonizzazzjoni e, soċjali u ta' taxxa. Sur Hakmarke. Kollega, nixtieq jiena nirringrazzjak tal-li tajtni l-opportunità sabiex niżviluppa il-messaġġ tiegħi. L-ogħla qabel kollox il-kull tip ta' monopolju u maħżina u jikkażaw dannu l-ekonomija. Nitama li jinti taqbel mija jemmek il-monopoli b'kolla ġifiri kem daw publiċi kif ukoll privati. Dan huwa għan prinċipali sabiex eh, ekonomija tassu eh, ikun jista jaħdem b'mod tajjeb bħalli bekk ikun hemm opportunitajiet għal kulħadd li joffru alternattivi ġodda. It-tieni ħaġa punt li huwa importanti l-ekonomija tassu eh, xaġa soċjali għax kull fej kollok investimenti impjiegi eh, investiment se jkollok is-sigurtà soċjali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sir Hekmak. Issa fissem l-essendi is-surfam. President nixtri jiena nilqak hawnhekk eh, fil-Parlament Ewropew aħna vera ħerqanina l-Presidenza Ċipriotta jiena membru tal-Kumitat tal-Budget flimkien ma' Sur Sinjura Jensen jiena ferm interessat fil-pjan tal-Presidenza ġifiri sabiex budget fuq medda twila ta' żmien jiġi negozjat. Iva, hemm ħafna pajjiżi li eh, jikontribwixxu b'mod net dawna daħlu f'patt ħalli naqsu l-kontribuzzjonijiet fil-futur din il-politika bbażata fuq l-austerità, austerità sabiex nkunu nistgħu nelbu l-kriżi. Imma hawnhekk jekk il-pajjiżi b'saħħithom mhux qed se jappoġġaw il-pajjiżi inqas b'saħħithom jew li huma fqar mela se niltaqgħu ma' ħafna problemi jekk aħna se nħarsu lejn budget Iva, dan ma jistax ikun bbażat fuq il-budgets nazzjonali jekk qed nitkellmu dwar is salarji fis-settur pubbliku. Il-budget tagħna fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea huwa bbażat fuq solidarjetà u investimenti u din parti strateġika. Il-President qed jitlob lil kellim jitkellem iktar bil-mod minħabba l-interpreti li ma jistgħux ilaħqu il-kellim farm ikompli. Dina regola strateġika sabiex napoġġaw l-Ewropa sabiex ikollna suq e, waħdini sħiħ. U jekk aħna nikkonkludu dan is-suq e, uniku fuq sma par riċerka u l-infrastruttura jiena President nixtieq nkun naf jekk aħna nixtiequ li l-istati membri jieħdu rwol iktar proattiv. Kif ħanamlu dan? Grazzi ħafna, issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis sur Davis. Grazzi ħafna President, jiena nixtieq inqajjem punt wieħed speċifiku mal-President tal-Kunsill dwar riforma tas CFP huwa importanti li hemm il-pjanijiet fuq medda twila ta' żmien ħalli bekk l-industrija ta' sajr ikolla għanijiet eh, ċari għall irkupru ta' stokiet eh, tal-ħut xħut minn dawn, tlieta minn dawn ġew approvati mill-Parlament imma l-Kunsill ifriżhom. Eh, Il-Kunsill u l-Parlament mhux qed jaqblu fuq l-interpretazzjoni tal-kriż tat-trattat. U hemm argumenti ġusti fuq iż-żewġ naħat dawn jistgħu jiġu solvuti biss permezz tan-negozjati. U n-negozjati mhux qed isiru u għalhekk dan l-impass qafas attwali qed jpoġġi friskju dak kollu li qed nippruvaw aħna nitkbu permezz ta' riforma ta' CFP. Jiena naf li l-President tagħna Sur Schulz diġà qajjem din il-kwistjoni u jiena Sur President qed nitolbok sabiex tieħu din l-opportunità sabiex inti tagħtina ehm, l-possibilità naħħu l-frizar ħalli jieġu jimdew il-negozjati bejn il-Konsill u l-Parlament jiena mhux qed eh, nitlob li l-Presidenza Ċipriota ssib soluzzjoni għal din il-problema jiena qed nitolba jiena eh, terġa' tniedi negozjati li jistgħu jiksbu din is-soluzzjoni. Grazzi ħafna. Sur Mauro? De, skużawni le. Iva, is-Sur Mauro. L-istampa ta' pajizi saqsawni jekk intkom ħat appoġġaw il-ċipru anka jekk il-President huwa komunist u jiena pala tweġiba qed aħna se nappoġġaw il-ċipru minħabba l-fat li il-President fil-fat huwa komunist dan huwa elett b'mod demokratiku mill-poplu u id-demokrazija l-iktar valur prinċipali ta' referenza l-Ewropa li vera iburija tal-dawk il-Presidenti li huma eletti b'mod demokratiku inti President, inti tlabt l-Unjoni Ewropea sabiex ma tesportax il-modell ta' demokrazija. Jiena naqbel miegħek aħna mhux se nesportaw id-demokrazija, aħna nixtiequ nkunu ta' xempju Eh, din demokrazija u nasib li aħna natu dan l-eżempju meta aħna eh, nistgħu nagħmlu dan meta nistgħu nfakru li l-okkupazzjoni tal-armata eh, fil-nofsinhar ta' fit-tramuntana ta' Ċipru kwistjoni problematika. U Eh, dwar dawk il-pajjiżi li nsabu fin-nofsinhar tal-Mediterran bħal l-Eġittu li eh, dawn qed jisforzaw il-liġi ta' xarrija għal Kristjani eh, Koptiċi u li se u fejn hemm il-mutilazzjoni tal-organi ġenitali tal-bniet dawna il-problemi rridu naħdmu fuqhom għalhekk Sur Kristoflis jiena naħseb li f'dawn is-sitt xhur eh, inti ħatiffaċċa ħafna kontradizzjonijiet interessanti inti komunist għalhekk eh, se tkun tixtieq tgħin lil ħaddiema u trid inti tgħinhom sabiex jappoġġaw lil banek li wkoll kellhom rwol negattiv eh, waqt fażijiet differenti tal-kriżi tagħna. Jiena naħseb li lejn l-aħħar ta' dawn is-sitt xhur aħna se nkunu forsi iktar Ċiprioti forsi inqas inti tkun inqas komunist. Grazzi. Danke, Herr Mauro. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Ivan Katalin Sorin. Issa nadżil kelma l-Onorevoli Ivan. Grazzi ħafna, Sur President. Mela, l-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzjak, Sur President, ġrid għaliex inti impenjat li tappoġġaw tejn lir rumanija u l-Bulgarija fix-xewqa tagħhom li jitlu fiż-żona Schengen it-tini net l-Europa bħalissa dejjem minn periodu verament diffiċli fejn għanna bżon aktar Europa, għanna bżon ta' solidarjetà għanna bżon il taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji, għanna bżon l-Eurobonds, kif ukoll l-MFF li e, wasal għal tkabbiri naqqas il-qat, partikolarment fiż-żgħażagħ u li joħloq l-impjiegi. Iżda f'dawn iż-żmini diffiċli għall-Ewropa aħna għandna bżonn ukoll ta' aktar demokrazija, aktar rispett għal valuri Ewropej kif ukoll rispett għad-demokrazija fl-Unjoni Ewropea. U dan it-tip ta' rispett fil-Parlament Ewropew jidher li huwa li fil-Parlament Ewropew jidher li hawn xi speċi ta' eh, isterizmu dwar id-demokrazija u naħseb smajna ftit minn dan illum. Iżda dwar dak li smajna minn Berlusconi dwar il-libertà tal-istampa fl-Italja, dwar l-Ungerija, l-Barislov. Dawn l-affarijiet huma simili. Iżda l-istess membri tal-PPE kienu edin eh, jappoġġaw il-Beresofoban u l-Berlusconi. Jena naħseb li għanna bżon nassiguraw li demokrazija tiġi rispettata fl-Europa kollha kemm jew jena fiduċus li inti ħassib li il-gvern li reġim Ponte għamel ħafna biex jwaqqaf l-istampa u dinja tedida għas-sigurta Ewropea. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Ojoland. Grazzi. Sur President Kristofias, jena Nixtieq inawguralek għat-twettiq tal-prioritajiet ta' ċipru li inkludi it-titjib ta' relazzjonijiet ma' ġirien tal-Unjoni Ewropea. Jiena nittama li rabtiet mill-viċin bejn ċipru u Russja mhux ħajkunu ostaklu biex nindirizzaw id-deterjorament ta' dritti, da' drittijiet tal-bnedmin u l-istat ta' dritt propju fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea, e, partikolarment dwar restrizzjonijiet tal-vida, tal-viza l-uffiċjali Russi u nixtieq nitlob il-Presidenza ta' ċipru li jikkonsidraw ir-rakkomandazzjoni tagħna sabiex jiġildu il-korruzzjoni u l-impunità fir-Russja. Ir-relazzjonijiet tajbin tal-viċinat m'għandhomx ikunu bbażati fuq is-silenzju, partikolarment meta naraw dan it-tip ta' ksur serju tal-liġi domestika u internazzjonali. Inti għandek l-opportunità li tagħmel dialogu frank u kostruttiv mal-Kremlin, mal-Kremlin kif ukoll li turi l-importanza ta' drittijiet tad-bniedem u l-istat ta' dritt fir-relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa, il-kellim li jmiss u għal-onorevoli Gjurk. Grazzi tal-li għaddejt li il-kelma sur President. Prim Ministru membri onorevoli, f'dawn l-aħħar minuti aħna smajna kontribuzzjonijiet li ħaj permettur nikonkludi li jena naħseb li li se dibattitu serju u diffiċli għal presidenza ċipriotta ħajkun id-dibattitu fuq il-budget tal-2020. Aħna ninsabu l-bot mill-ftejim u għabbiżajet li naraw il-pjanijiet tal-budget tal dawk li huma il-fondi ta' koezjoni. Membri onorevoli, ħallu najċ ħaġa ċara, jħagġa għannet inaċċettabli li konna tnaqis konsiderevoli fir rizorsi ta' kozjoni tagħna għaliex din hija waħda mill-iżjed pilastri importanti tal kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea l-opinjonijiet li ġew espressi għadhom validi, anzi aktar minn qatt qabel jekk ma nagħmlu xi ħaġa fuq ġlieda ta' differenzi ta' fl-iżvilupp partijiet differenti fl-Unjoni Ewropea, ħankun qegħdin nimmiraw il-progress, nimminaw il-progress fil ċejjini ma rridux nħallu l-perspettivi tal-ġejna tal, qarib jimmina il-perspettivi għal-futur il-biet hemm bżonn li nżommu s-solidarjetà għaliex din hija xi ħaġa importanti immens. Kollegi onorevoli, jekk inħarsu lejn ir-riżorsi ta' koeżjoni, hemmhekk hemm sbilanċi seri mhuwiex aċċettabbli li jeżistu pajjiżi bħall-Ungerija pereżempju li ħajaraw tnaqis konsiderevoli fl-għajnuna tagħhom. U dan għaliex aħna malħaqniex li l-livell tal-żvilupp ta' l-Unjoni Ewropea il-ħakna bis 75% tal-level tal svilup tal-Unjoni Ewropea. Issa kħarsu lejn il-krizi din hija xi ħaġa li rridu nifaċċawha numru ta' strumenti. Hemm numru ta' strumenti li jgħinu biex iżidu l-impjiegi u jistimulaw l-tkabbir. Jena naħseb li rridu nikkonsidraw tipi differenti ta' tkabbiru biex ikollna suċċess ċar fil-presidenza ċipriotta rridu nagħmlu xi ħaġa f'dan il-qasam. Irridu nappoġġaw il-politika ta' kożjoni u s-solidarjetà. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Ertuk. Grazzi ħafna, Sur President, Sur President ta' Kunsell u l-Net Proset, tal-li ħattu fidejkom il-President saħna nawgurawlek kull suċċess fl-implementazzjoni tal ħidmit neċessarji fi żminijiet diffiċli aħna għandna bżonn impensih minn għandek sur President għaliex aħna għandna bżonn ġeneraw it-tkabbir u l-impjiegi fl-Ewropa. U aħna verament qegħdin nistennew bil-ħerqa il-proposti speċifiċi tiegħek sabiex tiġġieled il-qatt fost iż-żgħażagħ fil-Parlament Ewropew aħna ċertament ħana appoġġawk f'dan il-qasam. Priorità ewlenija hija wkoll in-negozjati fuq l-MFF u inti eh, għaraft mod tajjeb u nifraħlek li il-finanzjar tal-networks trans-Ewropew hija xi ħaġa li għandha eh, valur miżjut xi ħaġa li nridu nikkonsidrawha. Ġifieri għalhekk ibqa' sod fil-kunsill meta eh, tikkonsidra il-proposta fuq dan. pajizek għandu eh, interess partikolari, per esempio il-port tal limassol l-aeroport tal-Arnaka, kif ukoll hemm proġett li timbena triq bejn Nikozija u Limassol li tista' tibbenefika mill-fondi Ewropej. Eh, Nitkellmu fuq ċipru irridu nistgħu nsemmu ħafna problemi oħra. Sur President, l-Unjoni Ewropea x'tista' tippretendi jekk ma jkun hemm ebda soluzzjoni f'ċipru? wara 38 sena ta' e, negozjati bla riżultat. Grazzi issa l-Onorevoli Van der Kamp. Grazzi l-odwa tajba l-kuħat pala demokratiku mill-Olanda jina nishti nawgura l-presidenza ta' ċipru l-ikbar suċess f'din il-ħidma verament diffiċli. Inti pajizzaj, jien ukoll ġej minn pajizzajr, dejjem tkun sfida kbira li wieħed joqgħod bil qiegħda fost il-kbar, pereżempju Merkel, Hollande, Schulz, u jipprova jmexxi l-Unjoni Ewropea. Jina naqbel bisħieħ ma' Sur Barroso meta jgħid li inti trid tifoka fuq il-punti essenzjali. Inti għandek perjodu qasir ħafna ta' żmien u ħafna affarijiet iridu seħħu Jina smajt il-kelma sussidjarjetà ħafna l-lum għawek fil-parlament ħafna affarijiet li rridu nagħmluhom f'pajjiżna stess. U l-Unjoni Ewropea għandha tiddedika ruħa l kwistjonijiet il-kbar. Ovvjament iva rridu nġildu l-kriżi. Tkellimna fuq dan li in saħħu suq intern, tkellim fuq dan ukoll. L-MFF. Tkellimt ukoll fuqa. Iżda, l frankar li inti semmejt fl-introduzzjoni tiegħek ovvjament ukoll ħajaffettwaw iċ-ċittadini tal-Ewropa. U dan ifisser li l-Parlament hawnhekk irid joqgħod attent ħafna fit-trattament jew tal-budget. Palma għal kollega liberali, dwar il-politika tal-azil inti qed tittama li fis li ġejjin tagħmel suċċess minn din il-politika. Issa jiena nixtieq nixbidlek l-attenzjoni wkoll għal pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq ix Schengen, anka fuq il-privattivi, kena numru ta' problemi mal-Kunsil fuq dan u jina nittama li meta inti tkun il-President tal-Kunsil ħat rispetta l-opinjonijiet tal-Parlament Ewropew u tipprova tkompli tibni fuqhom. Fuq turkija aħna smajna ħafna fuq dan dal ħodu sur President din hija kwistjoni verament komplessa, U fid-dawl ta' relazzjonijiet tal eh, bejn il-ċipru u t-Turkija l-affarijiet isiru aktar komplikati. Aħna nawguraw l kull suċċess u bħalma eh, qal Sokrate eh, ejjan ħallu l-Unjoni fi stat aħjar mill sibnija. Grazzi ħafna. Grazzi anka għal referenza għal Sokrate. Issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Vigenen. Sur Kristofjas, nixtieq nirringrazzja għal dak li għat inti bħala introduzzjoni partikolarment għal dak li għat fuq ma mal-iżjed ċittadini foqra aħna nistgħu nassigurawk li s-soċjalisti Ewropej ħaj jappoġġaw l-isforzi tiegħek li tikseb planijiet tiegħek. U jiena eh, nixtieq nirringrazzjak anke għall appoġġ tiegħek għall subija ta' Rumanija u l-Bulgarija fi zona Schengen. Qed nara ċertu simbolizmu fil-Presidenza Ċipriotta. Fil-qalba tal-politika Ewropea nsibu pajjiż li f'termin ġeografiċi jista' jkun fil-periferija tal-Unjoni Ewropea Kwistjoni oħra hija li waħda mill-Stati Membri, l-iżgħar Stati Membri tal-Unjoni Ewropea ħadd mexxi Unjoni ta' 500 miljun. U jien naħseb li dan juri natura unika tal-Unjoni tagħna u hija xi ħaġa li għandha tintuża fis-siċċur li ġejjin biex nuru liċ ċittadini tagħna il-kisbiet li aħna għamilna wieħed mill-aħħar tkabbir li kellna fl-Unjoni Ewropea. U hemm kwistjoni oħra, il-prossimità tiegħek lejn il-Mediterran, nofsinhar tal-Mediterran, għal darba oħra jinfasizza l-bżonn għal appoġġ ta' dawk il-pajjiżi, ġifieri appoġġ demokrazija tagħhom, l-iżvilupp tagħhom, demokrazija soċjali tagħhom li hija importanti immens għas-suċċess tal-approċċ tagħna għal dawn il-pajjiżi. Hemm kwistjoni oħra pajjiż maqsum għandu jaqqat l-stati membri wara eh, budget multjanwali li u t għal ġejjieni u mhux wieħed b'ambizzjoni minima. U laħarnet sur Kristofjas, ejja nagħmlu l-almutana sabiex niksbu tkabbir ta' suċċess fil-qafas multjanwar li jmiss jina nittama li l-negozjati kostruttivi ħajsiru fuq l-istrument ta' qabel subija. Grazzi ħafna sur Viganin issa l-Onorevoli Kukan. Grazzi, jena nishtiq nilqa l-President Kristofjas fil-Parlament u nishtiq nirringrazzja għal prezentazzjoni tiegħu. Il-Presidenza Ċipriotta irreferet għal l-ewwel priorità tagħha li l-Ewropa trid tkun aktar viċin mal-ġirien tagħha. Aħna hawnhekk qegħdin nirreferu b'mod partikolari għal nsubija tal-vant kif ukoll il-pajjiżi tal-viċinat fiż-żona tal-Mediterran. ħaġa loġika minħabba il-pożizzjoni ġeografika ta' Ċipru. U jiena nemmen li il-presidenza ċipriotta għandha tkompli taħdem minn fej waqfet il-presidenza daniża u tkompli taħdem fuq il-prioritajiet tal-presidenza daniża dwar it tkabbir tal-Unjoni Ewropea. U jiena naħseb li għandna nkomplu mixin il-qoddim għal dak li huwa il-proċess ta' sħubija. ċipru għandu jiffoka fuq ċertu kwistjonijiet li huma marbuta ma' attivitajiet ta' riforma Partikolarment dak li għandif moħi palissa huwa ġlida kontra l-korruzzjoni u l-impunità. Aħna nemnu li ħafna pajjiżi fiż-żona tal-Balkani qegħdin ibatu minħabba dawn il-fenomeni. U jekk dan, kieku dan ġi eh, trattat, jista' jkontribwixxi għall-Ewropa aħjar. U din fil-fatt hija waħda mill-prijoritajiet tal-Presidenza Ċipriota. Aħna nafu li s-situazzjoni fir-reġjun tal-Balkani għandu effett dirett fuq is-sigurtà fl-Ewropa. Jekk aħna nibdew negozjati mal-Montenegro ġibi pajjiż kandidat, kif ukoll ma' Serbja li niftħu il-negozjati mal-mexxejja l-enin tal-Bosnia u l-Herzegovina daw kollha huma attivitajiet li ħolqu sisin sodi u dawn se jgħinu bħala puntat lu għal tkabbir addizzjonali. Għalhekk il-presidenza tagħkom għandha tinvesti l-isforzi f'dan il-proċess. Għaliex jekk inwaqfu it-tkabbir dan jista' jkollu konsegwenzi negattivi ħafna. Jiena nnewguralek eh, l-ikbar suċċess fit-twettiq tal-proġetti tiegħek. Grazzi ħafna, issa l-kellim li miss l-onorevoli Papadopoulou. Sur President, kollegi, fl-istorja twila tagħha ċipru rat ħafna eh, okkupazzjonijiet. Iżda irna xiela tieħu l-indipendenza tagħha fl-1960 fl-2004 saret membru tal-familja Ewropew fl-2008 daħlet ukoll fiż-żona euro. Illum il-ġurnata ċipru għandha l-presidenza tal-Kunsill u anke jekk dan huwa pajjiż żgħir u hija okkupata parti minna mit-Turkija, ċipru hija preżenti u hija lesta li tiffaċċa serje ta' problemi, ċviri krizi ekonomika, krizi ta' dejn, krizi tal-valuri, u aħna konvinti li ċipru ħatir nexxi U dan għaliex għanda fideja ħafna rizorsi umani, għanda viżjoni, għanda s-saħħa u qed taħdem għal popli u għal valuri. Dan huwa pajjiż li qed jimmira lej Ewropa ta' tkabbir, żvilupp u solidarjetà. Aħna qegħdin pretendu wkoll anke mill-Unjoni Ewropea aktar solidarjetà lejn ċipru, anka biex eh, narfu r-rwol ta' medjatur, eh, r-rwol ta' ċipru pala medjatur fil-Mediterran. U ħna għedin nipretendu li ħajkun hemm aktar pressjoni fuq it-Turkija sabiex eh, titlaq mill-gżira. U jekk it-Turkija ma tagħmilx dan ħajkonna niblukkaw il-proċess ta' sħubija ta' Turkija. Dan għaliex aħna nixtiequ ngħixu eh, f'pajjiż maqut. Grazzi. Issa il-kollega li mis. L-onorevoli Teo Karus. Jena verament gburi li gburija li issa pajizi qed jieħu f'idej il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja l-President Kristofjus għal eh, diskors tiegħu li kien verament ispiratu li i-prezenta l-programm tal-Presidenza Ċipriotta. aħna għaddejna mill-approvazzjoni mill tal-MFF għal problemi umanitari, per eżempju lajnuna għal persuni l-aktar zvantagġati. Kollegi onorevoli Watson, forsi iva ċipru hija maqsuma. Iżda miex nofs palma qal l-onorevoli Bajċ. U jekk aħna maqsumin, din hija problema li ġiet maħluqa mir-Renju Unit anka jekk xorta waħda hija preżenti fil-gżira tagħna permezz tal-bażi militari li hemm. Jiena rrid ngħid ukoll li jekk hemm din il-firda l-ikbar responsabilità hija propju e, minħabba il- il-qawwiet militari torok li għadhom qed jinjaqsmu il-gżira u jiena nixtieq nirringrazzja l-President Schulz għaliex għamel reazzjoni b'mod ċar għall-sfida tat Turkija. U irreaġixxa b'mod ċar anka l-problema f'Ankara u reaġixxa mhux biss għal dik li hija l-pożizzjoni tal-Presidenza Ċipriotta, iżda anka għal kwistjoni Ċipriotta b'mod ġenerali f'dan il-perjodu ta' żmien u aħna wkoll bħala Parlament Ewropew irridu nieħdu deċiżjoni sabiex inwaqfu mill-ewwel il-proċess ta' sħubija ta' Turkija jekk it-Turkija mhux ħadd adegwa ruha. Grazzi ħafna. Affarijiet kollha jiġu fit-tlieta issa l-Onorevoli Serkas. Sur President, Jina nixtieq nifraħ li kun awguralek fil-ħidma tiegħek sabiex nassiguraw li konna Ewropa aktar integrata u aktar ġusta. Jina naqbel ma l-opinjonijiet li inti semmejt fl-intervent tiegħek għaliex fil-fatt aħna għandna bżonn ta' ekonomija aktar f'saħħitha u s-soċjetà li f'saħħitha għaliex mhux ħajkun hemm ekonomija f'saħħithom jekk is-soċjetà ma tkunx qiegħda sew. So, ġmi soċieta bil-ġustizzja li forsi eh, jista' jkun li mhux qed jaħdmu sew minħabba li jkunu iżolati pereżempju. Din il-presidenza ta' pajjiż zaħir jista' tista' tkun presidenza kbira u nawgrala. U għanda żewġ dossiers importanti qudiema dwar l-immigrazzjoni, dwar trasferimenti tal-ħaddima minn pajjiżi oħra, dwar l-postazzjonijiet tal-ħaddima u direttiva fuq il-ħaddima staġjonali. Hemm eluf ta' ħaddima ta' fl-Ewropa li ma jistgħux jifaċċaw tibdil strutturali u tibdil globali waħedhom u jiena nittama li inti dan ħadd mexxih il-qudiem bl-enerġija kollha u bl-impenn kollu li semmejt. Grazzi ħafna u nawguralek kull suċċess. Grazzi ħafna. Issa l-onorevoli Kelam. Alija ċipru huwa it il-fizikalizzazzjoni il ta' miraklu kulturali u storiku. Kien hemm ir-Romani, it-Torok, il-Renju Unit e u ħafna pajjiżi oħra li dominaw il-gżira iżda e, ċipru xorta waħda baqgħet għaddejja u sopravivit. Jekk nibdew minn din il-presidenza storika huwa importanti niftakru il-klim tal-President Barroso Aħna nistgħu nirnexxinna iżda biss flimkien, mhux billi nwaħlu f'xulxin iżda nifukaw fuq il-ħidmiet komuni tagħna. Waħda mill-ewwel ħidmiet tal-Presidenza ta' Ċipru għandha tkun li nerġgħu nibnu il-fiduċa bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Riċentement il-Parlament Ewropew ġi esklus mill-teħita deċiżjonijiet fuq Schengen il-ġimgħa li għaddiet il kunsill deċida li jbiddel mod unilaterali ċertu affarijiet importanti tas sistema tal-privattivi. Aħna kif nistgħu nitkellmu dwar il-bżonn ta' aktar Ewropa jekk waħda mill-istituzzjonijiet qed tedet li ħadd ħarbat il-bilanċ Ewropew. It-tieni ħidma hija li eh, konkludi l-ħidma fuq is-suq waħdini Ewropew. Dal-waqt ħajalaq l-20 sena u ma mhux ħajib għal bżonn ta' kustodja u gwardjani. Jiena nixtieq nitlob lill presidenza ta' Ċipru mhux biss titkompli taħdem fuq it-tisħiħ tas suq waħdini iżda li timxi qudiem bi programm sħiħ sabiex nikkonkludu il-suq intern u li konna kalendarju biex inneħħu l-ostakli li fadal u rridu nipromovu mhux biss is-suq waħdin eh, waħdini diġitali iżda nużaw ukoll bħala ċavetta biex niftħu il-potenzjal ta' tkabbir u biex eh, ta' impjiegi u fl nett nixtieq infakkar lilna l-koll li hija sitwazzjoni mhux normali li għanna truppi ta' pajis kandidat fit territorju ta' pajis li huwa l-President tal-Ewropa. U din hija l-ħidma komuni tagħna, responsabilità komuni tagħna li aħna għandna bżonn intemmu din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa l-onorevoli Flaxikova Benova. Grazzi, President. Bħal kollegi oħrajn u kon akaw fil-Parlament Ewropew u nixtieq li l-pajjiżek presidenza tajba nixtieq nieħu din l-opportunità għax inħoss illi id-diskussjoni miftuħa hija l-mod tajjeb ta' kif wieħed ikollu relazzjonijiet tajbin. President, nixtieq nistaqsik minħabba li l-programm tiegħek ħafna minn huwa fukat fuq il-ġlieda kontra il-kriżi kif il-pajjiż tiegħek iħares lejn iż-żewġ odda eh, għal-ġlieda kontra il-kriżi ġifiri li nġildu kontra il-tax havens u il-konsolidazzjoni ta' taxxa. Nistaqsik dan għax eh, il pajizek qed jistenna lajnuna mill-fond tal-istabilta u l-pajis jrid jgħid iva għal dan u Jiena minħabba li f'pajjiżi il-paga medja inqas minn 800 euro eh, fil-xar rrit nispjega li ċittadini tiegħi għalfejn jiena rrit nejn pajjiż ieħor eh, li huwa fi kriżi. L-Onorevoli Berken. President Kristofjas. Jiena nixtieq eh, kull suċess lill presidenza ċipriotta fi xol tagħha għall-interess tal-Unjoni Ewropea għan kaldak dak ta' Ċipru stess ħafna drabi e, pajjiżi żgħar huma aktar negozjati negozjanti taj negozjanti negozjaturi skużawni tajbin e, u probabbilment ikunu e, e, ċipru kun les li jisma' aktar li l-Parlament Ewropew Powa. E, Is-sitwazzjoni tal-kriżi hija waħda kif nafu problematika ma il-dokument tal-presidenza qed jitkellem b'mod ċara illi ħajkun qed jaħdem f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew fuq l-MFF u ħajrispetta il-rwol tal-Parlament skont kif hemm imniżel fit-Trattat tal-Lisbona din hija xi ħaġa li aħna nilqawa bil-qalb fid-dibattitu kena il-rapport tal-Komitat eh, Speċjali u qed inħarsu lejn infi aħjar u tqasim aħjar ta' rizorsi. Eh, għanna bżon il-rizorsi propji, aktar rizorsi propji biex bekk inkunu nistgħu nilħu eh, l-aspettattivi li qed nistennew aħna lesti li niddiskutu b'mod intensiv ma'kom miegħek qabel ma noħorġu bl-MFF biex nkunu nistgħu naqblu fuq id-dokument uh, aktar milli noqogħdu ngħidu le fl-aħħar tas-sena għalek jiena qed importanza kbira li l-din il-kooperazzjoni mill-qrib. Grazzi ħafna eh, li l-Onorevoli Berger issa l-Onorevoli Estrella. Grazzi ħafna, President. President Kristofius, jina nixtieq l kull suċċess eh, fil-mandat tiegħek naħseb ħajkollok eh, bżonnu il suċċess fuq il-lif, eh, fuq id-direttiva tal-lif tal-maternità li ġiet adottata mill-Parlament fl-2010. Sissa il-flessibilità li ntwerriet mill-Parlament ma ġiex reċiprokata mill-Kunsill, ma kienx hemm risposta min-naħa tal-Kunsill u laqas interess li jinvolvi ruħu fil-dialogu anke imqar wieħed informali biex bekk inkunu nistgħu insibu soluzzjoni bilanċjata għal familji eh, Eh, Ewropej din il-kriżi qed tintuża mm, bħala skuża biex ma, ma nħarsux lejn din il-kwestjoni tal-lif tal-maternità hemm biżejt flus għal banek imma mhux għal familji hemm problema, problema demografika fl-Ewropa, hemm tixjih tal-popolazzjoni li ovvjament hija sfida għall sigurtajiet soċjali. Eh, nispera li l-presidenza ċipriotta tkun lesta li tneħi l-intoppi f'dan ir-rigward u li l-kunsil kun lest, il-komplement tal-kunsil kun lest li jisma l-presidenza. L-onorevoli miss Dariga Poledo. Grazie ħafna, Sur President. Eh, il-deputat Miguel Portas eh, u jien bħala rappresentanti tal-PPE u l-Prim Ministru ma tantx naqblu fuq ċertu affarijiet imma fuq ħaġa waħda iva naqblu li l-Fondi Strutturali l-Fondi Ewropej huma il-mutur ta' tkabir fl-Ewropa l-Kunsill Ewropew issa qed jaħseb l-istess ħaġa u fil-fatt ippreżenta il-55 biljun euro fi fondi strutturali u daħħalhom f'dak li huwa msejja il-patat kabir. Iżda sur President m'hemmx fondi strutturali u nkella pakketti ta' tkabbir jekk ma jkunx hemm biżejjed pagi u biżejjed ħlas u bħalissa m'hemmx biżejjed flus fil-budget Ewropew biex immexxu qudiem dan il-programmar tal-fondi strutturali. U sur Prim Ministru m'hemmx għaliex f'Novembru tal-2011 aħna fallejna fil-konċiljazzjoni tal-budget bejn il-Kunsill u il-Parlament fuq dan is-suġġett għal budget tal-2013 l-affarijiet huma mill milli dawk ta' qabel għaliex il-Kummissjoni eh, Ewropea qed titlob tkabbir ta' 6.8% u inti qed toffri 2.9%. Sur Prim Ministru aħna naħsbu li small is beautiful. Iżda aħna nixtieq nkunu nafu inti eh, kif taħt il-presidenza tiegħek tiġbed lejn xulxin dawn iż-żewġ suġġetti eh, tant differenti ġifiri it-talba tal-Kummissjoni u il ir-reżistenza min-naħa tal-Istati membri. Grazzi. Grazzi ħafna. Inti taċċetta blue card minn anti sur Rubek. Taċċetta blue card? Iva. Iva, nishtiq nirringrazzja l-Sur Gariga għaliex il-kwistjoni ta' kif eh, ħanimx eh, u qoddim il-budget Ewropew hija ħaġa verament importanti għalina. Sur Gariga, inti taħseb li il-budgets li l-istati tal-istati membri li eh, ġew miżjuda f'ċertu każijiet imnaqsa din is-sena, inti taħseb li l-ammont medju ta' żieda jista' jkun mira għall unjoni Ewropea l-Onorevoli Gariga pojedo. Sur Rubig inti taf daqsi li palissa il-pozizjonijiet fil-Kunsel dwar il-budget tal-2013 u eh, l-pozizjoni li għandu dan il-parlament huma pozizjoni differenti ħafna u inti bħalma taf li eh, jekk li l-ammonti li ġew allokati mhux biżgħet biex jilħu l-impenji tal-Kunsill tal-Growth Pact U għalhekk aħna naħsbu li l-Presidenza Ċipriot għandu rwol fundamentali mhux biss għall-aspetti finanzjarji, iżda wkoll biex jiżblokka il-budget eh, tal-2013. Jekk mhux ħajkun hemm dan l-iżblukkar, mhux ħajkun hemm dan il-pakkett ta' tkabbiru dinja u għalhekk li il-pożizzjoni fil presidenza hija tant importanti. Grazie ħafna sinjuri. Issa wasalna l-proċedura catch the għanna iktar minn 10 kellima ma nistax inħalli lil kulħadd jitkellem ma' raġunijiet ta' restrizzjonijiet ta' ħin għandna kwistjoni ora fuq l-aġenda tagħna biex nindirizzaw qabel ma ngħaddu għal votazzjonijiet naħseb nispera li intom tifmuni l-ewwel kellim se jkun is-sur Kumuċa. Grazzi, grazzi President. President tal ta' Ċipru, President tal-Konsil Minħuda minn ċipru b'mod storiku huwa moment storiku għal Repubblika ta' ċipru il president għandha ħafna ruoli, ħafna ħidmiet diffiċli għandna kriżi Il-kriżi ġenerali hija sfida għalina l-Ewropa għandha tingħaqad biex tejn l-istati membri biex jisibu t triq tagħhom l-Ewropa għandha jisib ċertu fiduċa relazzjoni ta' fiduċa maċ ċittadini biex niksbu dan il-an il-President ta' ċipru għandu jagħmel l-almu tiegħu minnajr ċertu provokazzjonijiet ta' dubju tal-ordni Ewropew u l-prinċipji tal-Unjoni Ewropea, dawn qed jiġu ddubitati minn pajjiż kandidati. Sur President, ejjew niżolaw dak il-pajjiż b'mod Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna, Missur Tabojdi. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Naf li inti għandek biċċa xogħol qoddimek bil-programm finanzjarju multijan li nishtiq nixbet l-attenzjoni tiegħek li huwa importanti għall-istati membri ġodda illi l-applikar tal-fondi ta' koezjoni. Hemm problema li qed taffettwa pajjiżi l-Ungerija waħda minnhom hija li aħna qegħdin niġu mitluba biex nindirizzaw it-telf ta' 20 sa 30 fil-mija ta' dawn il-fondi. Apparti il-limitu hemm l-idea wkoll illi innaqsu limitu minimu, ġifieri l-presidenza Daniża għamlet progress biex nitlob lill-Presidenza Ċipriotta biex jagħmlu tajjeb għal dak li m'għamlux il-Presidenza daniza toħorġu press release li huwa aċċettabbli għalihom għal dawn l-20 sa din iċ-ċifra ta' 20 sa 30% tiġi emendata. Is-Sur Ivo Vajken fil-lista għaj, Grazzi, grazzi President. Grazzi nishti, eh, nifraħ lill-President għall-arfien kollu li inti qed qassam magħna billi tgħid illi aħna m'għandniex nesportaw l-interpretazzjoni tagħna eh, tal-kriżi għas-soluzzjoni tagħha nistennew ħafna minn Ċipru meta nkunu qed nitkellmu dwar żoni kritiċi fosthom lejn il-vant nafu li ċipru huwa magħruf bħala pajjiż għad-diplomazija tiegħu kienet eh, immexxija għal ċertu żmien għal kol mill kollega tiegħi sur Kazulidis illi ukoll kien irribatta għad diskors, id-diskors imressaq mill-membru mill tagħna sur Graham Watson. Ikolli ngħid illi aħna ma napprovawx. Il-pożizzjoni tat Turkija lejn il-presidenza ċipriotta iżda naħseb illi t-Turkija tista tkun iktar daqsxejn raġonevoli jekk aħna inkunu iktar disposti nifmuhom intom bħala pajjiż xkejken tistgħu tagħmlu ħafna għal perspettiva Ewropea għal stati membri oħrajn. Grazzi. Voorzitter, eh, Cyprus houdt de traditie van de apostel. President, Cyprus is żom de traditie van de apostel Paulus l-invażjoni ta' Turkija titlob l-appoġġ tagħna lejkom, l-okkupazzjoni ta' gżira tagħkom titlob l appoċ tagħna lejkom. Iċ-Ċipru talbu lajnuna minn Russja ma jfessirx li għax inti studjajt fir-Russja ma jfessirx li intom għandkom tiddependu fuq il-President Putin il għaliex fid-dawl. Dawn jaf jitħaq bikom. Għandkom titolbu lajnuna tal-Ewropa fil-Kunsill? għandkom l-ewwel tirranġaw l-affarijiet f'darkom u mbagħad taraw l-affarijiet l-oħra. L-mistoqsija hija x'inhi tagħmel ċipru dwar il-banek fil-pajjiżi tagħha. Kif jistgħu tali banek jitlu f'tali problemi? Forsi minħabba konnessjoniet mal-Greċa nixtieq nispera li kolkom biżejjed qawwa u determinazzjoni fil-presidenza tagħkom. Grazzi. Is-Sur Rossi. Su President, Ċipru hija il-parti difettuża fl-Ewropa. L-Ewropa li minkejja illi għanda ċertu interessi kummerċjali ma mponiċ biex jitilqu it-Turkija minn ġodda l-pajis, iżda anke kien hemm ċertu aspetti finanzjarju il-popolazzjoni ta' Ċipru fin-naħa ta' fuq tilfu djarhom twemmin reliġjuż. Anka fil-Prim Ministru ta' ma setax fil- u anke ħafna bid-differsi binijiet reliġjużi ġew meqruda nispera illi din il-presidenza ta' ċipru taf twassal għal ċertu direzzjoni deċiżi skont kontra dawn l-invażuri u mhux biss ċertu aspetti ekonomiċi. Sur President, jiena nispera illi inti tkun tista tagħmel l-almu tiegħek għall poplu tiegħek illi għandhom id-dritt illi jerġgħu jiġu marru lura għal djarhom u għal pożizzjoni oriġinali tagħhom. Dwar it-kabiru xogħol l-iktar kawża tan-nuqqas ta' xogħol fl-Ewropa hija l-Euro mandom għandhom jonataw lajn una l-globalizzazzjoni f'tejim kommerċjali mal-kolonji emerġenti, mal-ekonomija emerġenti edin jeqirdu il-bazi ekonomika tagħna. Il-presidenza tagħna titkellem dwar tibdil demografiku, semmi ir-responsi meħtieġa, ma nafx x'inhuma politika ta' migrazzjoni integrazzjoni aħjar ta' ċittadini minn pajjiżi terzi ta' oriġini etnika differenti. Bekk ħajkun hemm ċertu tibdil fil-ġenerazzjoni li ġejja sejrin ibidlu partijiet mill-Ewropa għal-tielet dinja. Kulturi distinti huma il-prodott ta' persuni distinti. Grazzi. Grazzi, Sur Czawowski. Grazzi ħafna, Sur President. Ċipru ħadet id-direzzjoni f'perjodu jaħraq tal-Ewropa tal meta nagħlqu il-negozjati dwar l-affas finanzjarji multianwali naf li l-għan għandu jkun li nadottaw budget effettiv, budget ġust li għandu jappoġġat kabbiru u xol speċjalment xogħol għaż-żgħażagħ biex niksbu dan irridu niggarantixxu finanzjar, finanzjar għal dawk il-politiki biex nistimulaw kompetitività u tkabbir. Politika ta' koeżjoni ta' innovazzjoni. Bħala rappreżentant tal- tal-waħda mir-reġunijiet ċev, tal-reġunijiet fil-Polonja, qed nieħu pjaċir illi il-presidenza trid tagħti daqsxejn iktar importanza din il-politika. Niftraħ ilkom nibżba' xewqat, grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Europa aħjar, dan huwa l-slogan tal-din il-presidenza. Europa aħjar hija l-ħolma ta' ħafna ċittadini Ewropej madana kollu huma maħasba dwar il-perikolu tal-kriżi l-ar parti tal-krizi diġa suppost kena nindirizzaw sfortunatament ir-realtà hija differenti kif ġara fi presidenzi oħrajn ħafna prioritariet ta' ċipru ser jkollhom il-bżon illi naċċertaw ċertezzi barkarja, irridu naċċertaw il din il-presidenza fostom il-problemi tal-banek ċiprioti musa jinfluenzaw l-presidenza madana kollu Dan jaf e wassal għal ċertu problemi ta' kunsens kunsens fil-qafas finanzjarju. Naħseb illi l autoritajt ta' ċipru kellhom raġun li jinkludu il-priorità nazzjonali tagħhom f'din l-aġendi fostu anke politiki oħrajn marittimi. Aħna nifmu l-kunċett il għaliex fil kunċett Ewropew għanna 27 stat membru li għandhom destin komuni jekk. Jintinqaleb wieħed oħrajn jistgħu jerqu. Grazzi ħafna l-aħħar kellim. Sur Gernichel, grazzi, grazzi Sur President, Sur Barroso għalenna l-bira illi il-rikapilitazzjoni tal-banek l-Renju Unit kien 2.9 biljuni 4.9 fil-mija tal-GDP iżda l-asset relief eh, kien 40.4 biljun u li ċertu garanziji l-banek eh, mill-2008 u dan jindika illi irridu mhux nippuntaw subajna lejnħat u rridu wkoll ngħinu lil xulxin u nappoġġaw li xulxin jen nispera illi l-presidenza ċipriotta il għaliex minissa sal-aħħar tal għandhom jgħin għandhom jaħdmu flimkien biex jaħdmu kontra l-kunċett ta' intergovernmentalizmu u nixtieq ngħid illi fl-aħħar 50 sena mitu ħafna nies waqa il-ħajt ta' Berlin jekk aħna nistgħu nelbu din il-kriżi nistgħu ninaqdu flimkien din taf tkun era pozittiva ħafna. Grazzi, grazzi Sir Mitchell, forse taqbel mi għalli importanti ħafna l-Kommissjoni ta' tistqarijiet ċari dwar il-kommenti ta' Barroso tal-64 biljun lira sterlina li jitħallsu fil-banek nixtieq infakrek illi 30 biljun minnhom forsi kważi nofshom marru biex jifinanzjaw il-banek il irlandiżi iżda l-proposta tal-Kommissjoni aktar minn hekk ir-Renju Unit jixtieq ikun hemm iktar protezzjoni bejn jaqsam, jaqsam il-banek bejn dawk tal-investiment għandna bżonn li nagħmlu riforma anke bħala priorità fil-presidenza li jmiss. Su president jiena naqbel li dan huwa meħtieġ anke naħseb illi l-kelim jista' jiftakar illi l-Irlanda timporta iktar mill renju Unit milli tesporta lej pajjiżi oħrajn dan kollu jindika illi aħna l-kol għandna bżonn li xulxin m'għandniex nippuntaw subajna lejn ħadd. Grazzi ħafna. Irridu nalqu l-proċedura ta' kaċ DI u naslu għal konklużjonijiet mill-Kummissjoni u mill-Kunsill jina naħseb illi dan id-debattitu juri b'moċċar illi Il-programm li jintom prezentajtu huwa programm ambizzjuż u l presidenza tiegħek ser tiffaċċa diversi sfidi politiċi u kif ukoll finanzjarji anka jidher ċarli minn dan id-dibattitu jidher li l-prioritiet ewlenin huma negozjati fil-qafas finanzjarju xogħol miżuri kontra l-kriżi fosthom tkabbiru x-xogħol xogħol fuq l-Unjoni Ekonomika Monetarja anke fil-Unjoni Bankarja kif ukoll it-tisħiħ tas-suq komuni. Nixtieq forsi nagħmel żewġ rimarki fid-diskussjoni dwar il-qafas finanzjarju anke wara li smajt dan id-debattitu irridu nfakru lil kulħadd illi dan mhuwiex il-budget ta' Brussell jew għal Strasburgu dan huwa l-budget illi illi jagħti valur miżjud lil ċittadini Ewropej l reġunijiet u l komunitajiet Ewropej. Il-prinċipju ta' nfiq bil-aqal illi jwassal għal iktar minn 94% tal-MFF ta' kull eh, budget malti annwali jerġa' jmur lura għal reġunijiet Ewropej anke l-ċittadini nfushom. Hemm dan il-kunċett ta' valur miżjud li jingħata mill-Unjoni Ewropea li ħafna drabi ma jistax jinkiseb biss fil-proċessi ta' budgeting nazzjonali narawha bħala l-aħjar mezz ta' investiment illi l-Unjoni Ewropea għandha biex tissaħħa it-kabbir u xogħol sostenibbli. Ninfiq bila għal ma nistawx naddu dawk il-budgets li ma jippermettux lill unjoni Ewropea biex tikkonforma mal-obbligi legali tagħha u biex tħallas għal ċertu proġetti ta' koezjoni speċjalment eh, fi żminijiet li qegħdin niffaċċaw issa jekk qegħdin nitkellmu dwar l-importanza ta' l 27 ma nistawx nippreżentaw tali proposti li jafu jiffavorixxu ċertu politiċi illi ixeklu il koezjoni koezjoni li hija importanti għal ħafna stati membri, stati membri ġodda li qed jgħaddu anke minn diffikultajiet finanzjarji. Naħseb illi l-kriżi il u rrit li għanna bżon ta' iktar Ewropa, għanna bżon ta' iktar Unjoni Monetarja, rridu nieħdu it-triq lejn Unjoni Politika il-Kommissjoni tixtieq tipproċedi permezz ta' Unjoni Bankarja għaliex din iktar urġenti tista' tinkiseb fuq terminu ta' żmien qasir u m'għandna bżonn nbidlu xejn fit-trattati huwa kruċjali biex ukoll indaħlu daqsxejn fiduċja fl-Ewropa fl-ekonomija Ewropea U dan għanna bżonnu minkejja l-fat illi jekk ħanaslu għal bżonnijiet ta' finanzi fil-banek kif ukoll il-regolamenti ġodda fil-banek, l-Unjoni Ewropea għamlet liktar meta imqabla mal-membri l-oħra tal-G20 fis-suq komuni għat ħafna xi jsir inneħħu l-ostakli li se għal iktar xogħol, iktar flejjes fil-GDP tagħna irridu naġixxu malajr b'ċertu determinazzjoni. Aħna fiduċużi għal presidenza ta' Ċipru biex tikseb dan il-ftejmiet sal-aħħar tas-sena fl-ambiti tal-Prokura Pubblika kwalifiki u anke miżuri oħrajn ta' tkabbir li ġew identifikati għal din is-sena. Nixtieq nenfasizza u napprezza l-fatt illi fl avvicinament orali ta'kom dwar l-negozjati tal-MFF dwar il-xol leġislattiv fis-suq komuni kif ukoll dwar il-xol fuq li jemju għalikom hija huwa l-metodu komunitarju illi ser iwitti itri fil-presidenza ta'kom wara li smajt il-membri Mitchell u Callum Naħseb dan huwa l-uniku mezz li aħna nistgħu nuru li rridu niksbu suċċess u niksbu suċċess flimkien. Su President, ħafna kelliema u kol raw il-preparamenti ta'kom għal-presidenza eh, determinazzjoni tijak biex intom tirnex u l-kommissjoni ser tamel l-almu taħħa biex tikseb dan biex tejnkom tikseb dan is suċċess fl-anijin ta'kom il għalix din taf tkun laħjar aħbar ċittadini Ewropej u bekk nishti nifraħilkom l-isbaħ xoqat Irris għal-presidenza tagħkom. Grazzi ħafna. Herr Vizepräsident der Kommission, herzlich. Grazzi Viċi President tal-Kommissjoni, grazzi tal-prezentazzjoni tiegħek. Issa, il-President tal-Kunsil, mislilek, is-Sur Kristofjas. Grazzi, President. Habib, Sinjuri, jiena nixtieq nirringrazzjakom minn qalbi intom il-mexxejja tal-partiti tal-gruppi politiċi għal-żmien għal-klim sbieħ tagħkom dwar il-Presidenza ta' Ċipru, il-preparamenti li għamilna aħna biex nieħdu ridni fidejna tal-Presidenza tal-Kunsill. Din hija xi ħaġa importanti għalina u tinkoraġina wkoll għax wara kollox aħna nirrappreżentaw pajjiż żgħir imma li għandu l-ambizzjoni li jiservi. Minajr lebda interess, lebda interess eh, nazjonali, aħna qegħdin hemm biex inservu l-Unjoni Ewropea. M'għandniex aġenda personali. Aħna pajjiż żgħir, membru ġdid tal-Unjoni Ewropea, U kif smajna mid-diskussjoni aħna li rridu namlu l-inka ħaġa li hija eh, li nixtiequ namlu hija li naħdmu sow, li nkunu ta' unur ukoll għal pajjiżna. Aħna qed nifaċċjaw problemi serji u kif, kif smajna hemm ukoll isu eh, isna m'għandniex aptit imħabba l-problemi, il-problemi finanzjari, il-problemi soċjali li mhumiex biss tal-Unjoni ma qed jiffaċċjahom ukoll l-Istati membri. Allura kif se niffaċċjaw dawn eh, dan id-disgwit kollu? Flimkien rridu nikoperaw flimkien l-istituzzjonijiet bejnietom u kif semmejt jiena fil-introduzzjoni tiegħi mhux qed nitkellem biss dwar kliem, kliem fieraħ f'klim li ma jagħmilx sens fil-ħajja ta' kuljum. Ġifiri fix-xogħol li jagħmlu l-istituzzjonijiet bejniethom waħidhom ma, ma nagħmlu xejn, nitkellmu biss il-ħmar iwaħħal f'dembu. Nqodu nejdu il-Kunsill responsabli, jew il-Kummissjoni responsabli, mbagħad min jgħid il-Parlament ma jesprimix eżattament dak li nixtiequ aħna. Jekk noqogħdu sejrinek ma naslux għal kompromess mhux se naslu. L-Unjoni hija waħda ta' kompromess għax kulħadd kollha nirrepreżentaw pajjiżna u xi interessi wkoll tagħna stess. Aħna għandna nkunu l-intermedjaru onest indipendenti u aħna se nkunu hemm fin-nofs biex niġbru il-kompromessi u laqgħuhom l-edejat flimkien. Nixtiequ aħna naslu għal affarijiet ġodda, disċiplina finanzjarja permezz ta' tkabbir u koeżjoni soċjali irridu nkunu il-brokers, il-go-betweens. il brokers il go betweens biex ma nitħlux iktar uner u fil-krizi, għax ma nkunux qed nagħmlu unur l-Unjoni Ewropea. Il-ċittadini tagħna qed għandhom ħafna stennijiet mill-Unjoni in-nies ta' ċipru meta il-poplu il deċida li jidħol jkun membru tal-Unjoni Ewropea, eh, eh, il-poplu ħas ferħ kbir, ferħu, għax eh, veru kienu jemnu li qed jisiru membri minn familja kbira għal futur aħjar. Imma bħalissa il-nies, il-poplu, mux qed jifmu dan kollu, mux qed jaraw li din tista li jista jkun possibli. Irridu noqogħdu attenti li ma morrux ukoll għal ċertu linji ta' politika li jkunu iktar ta' natura komunista. Eh, veru, jiena eh, għandi dal-passat u jiena gburi tal-persuna li jien. Jiena ġej minn partit li hija tem jew li kien hemm biex iservi n-nies ta' Ċipru għal disajn sena sħaħ. Prinċipju ta' demokrazija. Parteċipajt bil-sħiħ fil-ġlida li kena fil-gwerra kontra l-fasċizmu, aħna dejjem proteġejna il-demokrazija matul il-dittatorjat eh, li kena, dittatorjat militari, li neħħa eret darba l-dej bil-kolonializmu, għax aħna dak li interessana huwa li nagħtu kondizzjoni aħjar tax-xogħol lin-nies lill-ħaddiema. Issa. Jekk eh, eh, ninsow dak li ġara fil-Unjoni Sovjetika fil-pajjiżi komunista jiena nitkellem fuqi fuqi u fuq il-ċipru jiena dejjem is-silit favur id-demokrazija. U eh, nista' nagħti prova is-sur Kasulidis Isur Mavranikolos, Nikolos, Isur Toharos, dumma jaħsbu li matul din il-presidenza il-prinċipji id-drittijiet ta' ċittadina se naqsu meta Kristofjas kien president tal-parlament daw jistaw jgħidu li n-nis ma kellomx drittijiet jew naqsulhom anzi demokrazija f'ċipru taħdem tajjeb ħafna. Għalhekk tinkwitaw xejn. Serħu raskom. Taħsbux li l-komunisti se jagħmlu dannu lill-Unjoni, anzi, rridu iktar ġustizja soċjali u jiena għal dan se niġġielet. Dejjem, ovvjament, fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni Jiena taħsbux li sen nagħmel rivoluzzjoni, sen eh, naqleb id-dinja ta' taħt fuq. Nista' ngħidilkom li fuq ċipru il-problema ta' ċipru, is-sur Watson ngħidlu illa naħdmu flimkien ma' Sur Watson fuq il-problemi ta' ċipru, għax huwa membru tal-grupp ta' kuntat bejn fil-komunità bejn it-Turkija u ċipru li inti m'għandikx tappella li biex nitkellem ma' il turkija inti trid tindirizza dak li trid li trid tgħid inti lil Turkija. Ejt it-Turkija biex titkellem ma' Kristofjas. Għax it-Turkija ma tridx tiddiskuti miegħi fuq il-prinċipji eh, qed nitkellem il-Sur Erdogan ngħidlu, Onorevlu Prim Ministru tat-Turkija, għall-inqas aċċettani il-taqa' miegħi ħalli għal-inqas nidjalagaw, nitkellmu, jena divizjoni fuq il-poplu li huwa ta' Turkija imma ċipriot ukoll. Jena mandiċ animozita kontra il-poplu li huwa ta' oriġini mit-Turkija li hija f'ċipru n-nis li jġiddu għal drittijiet demokratiċi jindejjem warajom. U l-lum fil-Turkija qed naraw li dan huwa pajjiż li qed jemmodernizza ruħu, irid jinbidel anki jekk qed hemm problemi ta' drittijiet tal-bniedem ta' komunitajiet tal-Kurdi pereżempju. Nafu li fit-Turkija li huma oppressi U għalek, prinċipju l-Unjoni Ewropea kollha għanda tikkundanna kull azzjoni li tieħu it-Turkija li tkun qed timmina il-rwol tar-Repubblika ta' Ċipru. Mhux biss bħala membru tal-Unjoni ma pajjiż membru ta' kull entità internazzjonali l-ewwel qabel kollox tal-ġnus Mauda. Aħna ma nistawx naċċettaw li Turkija taġixxi b'dan il-mod. Jiena lest li matul il-ħames snin tal-presidenza tiegħi għax dejjem iġġiliet meta kont president biex ikonna dialogu biex insibu soluzzjoni għal problema ta' ċipru mat Turkija ġifiri. Meta jiena ċettajt Eh, li nagħmel il-kampanja ta' presidenza kelli li pala bħala eh, persuna fil-oppożizzjoni, kont tagħmel dikjerazzjoni dak iż-żmien. Kontet l-ewwel raġuni għaliex jiena eh, ħriġt bħala kandidata għal presidenza ta' Ċipru hija biex naħdem bisħieħ u biex ikolli relazzjoni tajba mal-partit tal-poplu ta' ċipru u li huwa ukoll ta' Turkija biex ners u lej l-unifikazzjoni ta' pajjiżna għax il-Turkish Cypriots u l-Greek Cypriots eh, għandhom jinaqdu il-ċipru huwa ta' tan-nies ta' ċipru jekk huma Armeni, Maroniti, aħna pajjiż minn dejjem multikulturali, b'ħafna popli differenti. Aħna u koll nis nistaw nejdu li Eh, eh, aħna internazzjonali, eh, anki jekk aħna komunisti, imma rridu nkunu nħossunna mexxejja ta' pajjiżna m'hemmx post għannis ta' Turkija jew tal-Renju Unit u laqqas il-Griegi. M'għandhom l-ebda mhux posthom f'Ċipru, aħna rridu nkunu ħilsa minn kulħadd u mbagħad hemmhekk nkunu ċerti li jista' jkunna relazzjoni tajbin kemm ma' Turkija, ma' Renju Unit u ovvjament mal Greċja. Ikunu relazzjoni tal-aqwa kwalità min qrib. Din hija l-weda li jiena għamilt il-poplu ta' Ċipru u li qed nerġa' intenni hawnhekk f'din is-sede tant prestiġjuża l-Parlament Ewropew. Imma mhux qed lebda l-ebda reazzjoni min-naħa tat-Turkija għax il turkija għandha politika ta' espansjoni vizavi Turkija e, e, e, ċipru. Hija realtà. Jiena se nkompli nagħmel xogħol sakemm jispiċċali l-mendat u wara dan iż-żmien mhux se nerġa' noħroġ inkun kandidat għall-presidenza imma sal l-aħħar ġurnata tal-mandat tiegħi jiena se nkompli niġġieled biex pajjiżi jingħaqad laqda fil-pajizi nishtiqa verament li tkun l-istess l-Unjoni għal ċittadini kollha tal-Ewropa. Għanna qoddimna fl-Unjoni għanna affarijiet jaħarqu. L-MFF, per eżempju, kif se nilħu kompromess, aħna se nagħmlu l-isforzi kollha tagħna biex naslu. Imma ovvjament għandna bżonn it-kabbir il koezjoni soċjali is-suq uwa huwa e, e, e, entità waħda imma suq blabda bda kontrollija xi ħaġa differenti. Hemm bżonn li aħna nintervjenu l-interventi jridu jisiru mill-gvernijiet li jiġu l-poplu jeleġġi. Ma nistawx ikon aħna s-swiq jiddettaw kollox, għalek jien għanwetkom li dawn l-affarijiet kollha li għanna mux mhux qed kolla u hawnhekk aħna ħadna nota kollha tagħhom imma dawn is-suġġetti hemm ħafna proposti li qed li saru aħna se nikkonsidruhom u anki mal-President Schulz, eh, mal-Parlament mal Ewropew, ġifiri, ma anki ma' Sur Barroso tal-Kommissjoni, aħna se nagħmlu l-mutana sabiex naraw kif insibu soluzzjonijiet komuni tal-Unjoni. Jena nirringrazzjakom tal-li għattu tisimawni minn qalbi. Nirringrazzjam ukoll għal-kommenti, għal-pozizjonijiet. Aħna ħadna nota ta' kollox. Grazzi, Sur President. Herr Präsident, wir danken Ihnen, wünschen Ihnen für Ihre europapolitische Verantwortung. Grazzi, ħafna aħna nagħmlulek l-awguri tagħna għal dawn ir-responsabilità fuq livell Ewropew. U ovvjament aħna nisangħu bil-ħerqa